Good morning, ladies and gentlemen. L-għadwa tajab, senjuri, l-adottaw l-agenda kieġobkom. Mandiċ aħbarijiet ġodda <clears throat> il-minutes huma web streamed u, u disponibli. Se nibda blow ewwel punt fuq l-agenda, ċoħi skambju ta' opinjonijiet fuq il-rapport ta' inizjattiva propja fuq l-istrateġija ta' suq intern u nitlob l-rapporter Lara Komi tibda. Grazzi, President. Lilek u koll, insellimlek u l-kollegi kollha, l-lum sa nibdew din proċedura ġdida b'dan l-iskambju ta' opinjonijiet li għalina u importanti ħafna. Illum jina diġa tkellimt mal-Kommissarju Biankowska illi ġiet hawnhekk ukoll tippreżenta l-istrateġija fil-Kummissjoni. Nibda bil-kalendarju, unbat nidħol fil-detalji. Fil-25 ta' jannar se nippreżenta l-abbozz unbat il-27 sa' għanna smieħ tal-IPP, fl-ħar ta' frar għanna smieħiħor tal-Kummissjoni, tal-Komitat Imko, skużawni, l-25 ta' frar u l-emendi. Bejn marzu april nistudjaw l-emendi u l-kompromessi biex umbat naslu għal adozzjoni eh, fil-21 ta' april fil-Kumitat umbat f'Mejju fil-Plenarja. Eh, illum u li ħafna li nużaw iż-żmien li għanna disponibli biex namlu skambju ta' opinjonijiet. Mela fid-dettalji, il-kompletament ta' su intern kien wieħed mill-punti l-iktar importanti ta' dan il-kumitat. Anki il-Komissjoni Juncker Eh, daħlet azzjonijiet importanti li għandhom jiġu implementati dejjem iktar. Eh, se jkun hemm miżuri ta' innovazzjoni li jsaħħu l-kompetitività tal-intrapriżi, l-SMEs, partikolar mod, mod eh, li tajna aktar importanza, kreazzjoni ta' kumpaniji ġodda bħal startups u l-Kummissjoni qegħdin jiddedikaw fondi speċjali għal-jom għaliex anki huma għandhom bħala għan e, huwa e, dak li joħol mpigi ġodda, specialment fejn e, il-għat huwa li ħafna. U għal din raġuni nishti unarawx, nishti unamlu għal dawn il-SMEs u l-startup innovativi, nkella nkunu għedin noħol illużjonijiet biss. L-ewwel punt hemm eh, eh, il-fatt li r-reġimi fiskali bejn l-istati membri huma differenti ħafna u dana u dan qed joħloq ħafna problemi għall-intraprizi, speċjalment meta jkunu ridu jċalqu minn stat membru għall-ieħor. U aħna nadmiru l-obbligu li eh, namlu armonizzazzjoni. Jiena nifhem illi peress li maħniex aħna unjoni politika u unjoni fiskali din hija ħaġa komplikata, però nistgħu nagħmlu l-ewwel pass li namlu per eżempju tassa unika fis settur tal-e-commerce biex umbat eh, insegwu b'setturi oħrajn eh, li huma tal-responsabilità tagħna, tal-kumitat tagħna. Irridu ntejbu l-aċċess tal-fondi Ewropej eh, minnaħa tal-SMEs, nagħmluhom iktar sempliċi u iktar malajr biex l-intraprendituri anki singoli jkunu jistgħu jaċċeduhom Umbat għal-startups eh, u l-SMEs eh, hemm bżonn ikun hemm iktar koordinazzjoni u komunikazzjoni bejnietom. U dana jirreferi għal better regulation u performance li u manijiet importanti tal-mandat tagħna għax aħna ħafna drabi noħorġu anki direttivi li ma jiġux implementati, per eżempju fuq il-public procurement imma kien hemm anki eh, direttivi oħrajn li ma jiġux implementati. Jiena partikolarment għandi ħaġa li għal qalbi li adottajna diġà f'dan il-kumitat, ċoħe id-dew fil-ħlasiet. Ma jistax ikun illi mħabba eh, imħabba dew minn fil-ħlasiet ħafna kumpaniji ifallu. Eh, L-istati membri għandhom jindikaw eh, kif jistaw jikkompensaw dawn il-kumpaniji. L-istat jitlob eh, it-taxxa mill-ewwel minnu fih, però ħafna drabi ma jħallas xubbat id-dejn tiegħu lill-kumpanija. Daqstant il-kompensazzjoni hija strument importanti li hemm bżonn introduċu. Fuq mbagħad il-direttiva tas-servizzi li hija importanti ħafna, u peress li memx armonizzazzjoni tal-sistema ta' servizzi fl-Unjoni Ewropea kollha qed joħloq problemi. U anki biex nkunu nistgħu nejnu l-SMEs anki fuq dan il-punt irridu nagħmlu riflessjoni u analiżi eh, fejn, fejn ġiet implementata u fejn ma ġietx. Umbat eh, fl-imkien mal-komissarju service passport biex ikunem dokumenti, l-istess dokumenti kull-imkien, specialment meta eh, wieħed ikun irid joħloq eh, kumpanija fi stat membru ieħor. Sharing economy għanda anki kontribuzzjoni taħat kabbiru għal impigi. Però hemm bżonn insibu elementi f'setturi ewlenin inkella noħorqu dejjem iktar konfużjoni u mujajn il-ħadd peress li jina segwejt dan is suġġett fil-mandat preċedenti, dan huwa punt importanti, aħna eh, nejxu su intern u jħet u għandu jkonna l istessna standard anki fit-tip uh, eh, nitolba ħafna drabi l-Istati Uniti biex jamlu bħalna u aħna mannix l-istess standards f'pajjiżna. Eh, eh il il-sorveljanza tassu ħafna drabi għadna specialment bil-Volkswagen e, irridu l-oħ dan id-dossier e, li ilu blokkat fil-Kunsil snin u għanna bżonnu kol nirsolvu il-kwistjoni tal-made in ma nistawx e, nipermettu li dan l-element sejwa fil-dossier sħiħ Eh, l-istati membri iridu eh, eh, iridu jamlu l-parti tagħhom għax l parlament diġa vota u għadda u approva din il-parti. Umbat nala jiddispjaċini li kelli nitkellem malajr imma kien hemm ħafna punti u nixtieq l-opinjonijiet tagħkom fuqhom. Il-problema tal-diskriminazzjoni lejn il-konsumaturi è importanti. għanna anki prezzijiet differenti u spejjeż eh, tal-xogħol u tal-burokrazija u dana qed inaqqas il-kompetittività. U qed jagħmel eh, kompetizzjoni bejn stati membri flok ma jagħmel kompetizzjoni bejn kontinenti. Eh, u emżon illi eh, eh, irridu nwaqfu l ġew blocking u koll. Mux mm, ta' noqt nidħol fl-spiegazzjonijiet, ta' xanki il-kollegi u shadow rapporters għandhom il-test tal-kommissjoni u jina kontent, jina interessata nisma l-kommenti tagħhom. Thank you, Marlene Mitzi. Thank you very much. I think this is one of the reports which is... Um, Grazzi tassew. Dan huwa rapport importanti ħafna għaliex jolqot in-negozji kollha u n-negozji kollha għalhekk jaffettwaw lill-konsumaturi. Dan għalhekk qed iħalli effett ġenerali fuq in-negozji kollha. Il-funzjonament tas-suq uniku huwa ibbażat fuq l-aġġustament kostanti u tweġiba anke għall-isfidi tal-futur. Jiena nilqa għalhekk din l-istrateġija unika tal-Kummissjoni għal servizzi u prodotti. Hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea m'għandniex nasumuh u daqshekk għalli nasumu li qed hemm daqshekk għaliex il-kriżi finanzjarja tant affettwat tkabbir ekonomiku u dan jaffettwa minna l-oħra iċ-ċittadini Ewropej kollha. Sfortunatament f'ħafna pajjiżi għandna l-populizmu li qatt dejjem jikber u ħafna minnu huwa kontra l-Ewropa. Il-protezzjonisti din hija waħda mill-isfidi li aħna għandna qudiemna apparti minn hekk li sati membri li mhux qed isibuha diffiċli jiġġestjonaw kriżi migratorja dan qed jeddet mm, il-proġett Schengen. Dan huwa proġett li daqstant jiffaċilita ta' suq uniku. Dan joħloq sitwazzjoni perikoluża fl-Ewropa u dan jista' jwassal mhux biss għal problemi tal fl-Ewropa imma anke fis-swieq. Aħna għandna nkunu fuq qudiem għall-irkupru tal-ekonomija Ewropea u biex ikollna iktar integrazzjoni u nkomplu fuq dan il-proġett għalhekk qed nieħu gost l-Kummissjoni qed tibda dan il-proġett bit-titlu ġust li, kollna suq uniku iktar profondum saħħaħ Iżda għandi xi diżappunti wkoll għaliex hemm nuqqas ta' rieda politika u nuqqas ta' ambizzjoni biex tassew nilħu dan is-suq uniku. Irridu għalhekk naħdmu baċċertu attenzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni torbot il-suq uniku mal prospettivi ekonomiċi iżda biex ikollna iktar tama fil-proġett Ewropew kollu kemmu, neħtieġu suq uniku li mhux biss wasal kabbir ekonomiku imma anke ħolqien tax-xogħol, protezzjoni tal-konsumatur, u salvagwardji soċjali u ekonomiċi għaċ-ċittadini tagħna. Irridu nsibu l-bilanċ adekwat bejn id-drittijiet ekonomiċi u drittijiet fundamentali fejn id-drittijiet tal-konsumatur ukoll ikunu integrati fis-suq, jiġifieri dan is-suq unikum saħħaħ u iktar profond għandu isaħħ l-ekonomija Ewropea blan li joħloq iktar stanar, iktar opportunitajiet, iktar xogħlijiet u ħajjaħjar għaċ-ċittadini Ewropej. ieħor illi huwa nieqes fil-leġislazzjoni singola u l-infurzar x'era. Stati membri mhux qed jirnexilom jitrasponu, japplikaw u jinfurzaw il-leġislazzjoni. Emnu għasta armonizzazzjoni bejn stati membri dan jista' iġib żvantaġġi ta' tal-konsumaturi u tal ċittadini u dan rridu nevitaw fil-pratika aħna għanna eh, instrumenti ġud tajbin biex jaħdem tajjeb is-suq, però l-suq ma jaħdemx tajjeb biżejjed eh, fl-opinjoni tiegħi hemm ħafna ħafna elementi jistgħu jiġu eliminati billi jkun hemm eh, implementazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti u l-infurzar tal-liġi tal-liġijiet tal-kompetizzjoni. U dana bekk jiskura kondizjoni tinda su kompetizzjoni ġusta, per eżempju meta nitkellmu fuq pjatta formi u geoblocking, il-direttiva ta' servizzi u, u diskriminazzjoni tal-konsumatur għanna aki tal-konsumatur pal e-commerce u l-unfair commercial practices u consumer rights directive u oħrajn għanna dawn id-direttivi, pero mannix assistenza lejn l-istati membri biex ikun jistaw jitrasponu u japplikaw il-liġi tal-konsumatur. Jena nistenna li l-Kommissjoni eh, strategija interna u su għall-Europa li kolla eh, ideati iktar ċari, specialment eh, billi issir benchmark ta' revizjoni tal-strategija 2020. Għanna bżon ta' proposti konkreti biex nkun nistaw intejbu eh, il-fokus u jkun hemm applikazzjoni oħrajn aħjar eh, u jiena nħares l-qoddim biex nikopera mar-rapporter biex noħroġ eh, biex nkunu nistgħu niproduċu rapport verament validu. Grazzi. Grazzi, President dan is-suq intern huwa kisba kbira, għamilna ħafna progress, però għadu mhuwiex font biżejjed. U jiena meta nikkonsidrah nħares lejn l-SMEs, għax ħafna drabi l-kumpaniji kbar għandhom mezzi biex jelbu l-ostakoli kollha li naraw fl-Ewropa, però ħafna SMEs E, jirrinunċaw qabel ma jibdew. U din hija kwistjoni li qed tagħmlilna ħażin u rridu nirranġawha u nirringrazzja l-rapporter biex tal-li qed tifoka fuq da. U rridu ngħinu però anki l-konsumaturi biex inkunu nistgħu nżidu l-kompetizzjoni e, anki l-Komissjoni stess tajt il-potenzjal tal-suq intern għal servizzi u prodotti u aktar minn 3 triljuni. Eh, eh, Eh, eh, eh, l-interessi dawnu ma kollha affarijiet interessanti anki li stati membri li għandhom problemi bil-budget. Daqstent hemm bżonn jadottaw il-proposta SUP fl-ara tal-internet bżon nirranġaw din kwistjoni tal-reġistrazzjoni online tal-kumpaniji u ma rridux anki nibżaw mill-fatti li l-startups ifallu l-intraprenditori jitalmu bil-fallimenti u għabek biss ikunu jistaw mbagħad bl-esperjenza tagħhom jibnu oħrajn li kollhom suċċess. Hemm ħafna potenzjal biex l-individwi ipoġġu l-ħiliet tagħhom fejn hemm e, e, talba fl-Ewropa u jiena qed nejn jiena nħares l biex nejn f'dan il-punt fil ekonomija kollaborativa rridu noddu attenti għax aħna jekk għamlu liġijiet per eżempju fuq livell Ewropew illi eh, li għaw għahdu mis-settur iktar importanti tal-ekonomija. Jena kontenti nara eh, li gwida Eh, pero ħafna mill-liġiet jistaw ikunu li jistaw jillimitaw. Ħafna problemi huma problemi lokali, ħafna drabi tal-belt lokali jew nazzjonali u rridu nkunu daqsxejn ta' flessibbli fl-implementazzjoni. Naqbel mal-kummenti tar-rapporter memx, ma, ma sens li ikonna liġitek ma jġux ninforzati. U l-Komissjoni għadha kun iktar proattiva biex taħdem mod kostruttiv ma l-Istati membri biex eh, telep il-ksur eh, fissu intern qabel ma jgħaddu għal eh, rotta legali. <clears throat> Umbat eh, fuq il-kwistjoni tal-dewmin fil-ħlasijiet, eh, din hija verament problema kbira għal ħafna SMEs u nishtiq ngħid hawnhekk li anki l-istituzzjonijiet Ewropej stess ma jħallsux fil-ħin u għandhom vizzju eh, biex idewmu l-ħlasijiet għal kontratturi. U din hija problema mhux biss fis-settur privati ma anke f'dak pubbliku. Issu intern fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn jiġi iktar jisir iktar fil-font, eh, però għandu jkun hemm kompetizzjoni eh, biex l-istati membri jkun jistaw jattiraw il-negozji. U jiena eh, mm, daqsxejn waħda kaut fuq il-proposti ta' armonizzazzjoni fil-e-commerce, li noqogħdu attenti ħafna, hija ħaġa perikoluza jekk l-Unjoni Ewropea tibda titkellem fuq livelli ta' taxxa Eh, Pero hemm ukoll kwistjonijiet oħrajn, eżempju eh, fl-e-commerce biss aħna hawnhekk il-periklu huwa li nagħmlu diskriminazzjoni tal-providers li jagħtu l-istess servizzi, eh, ċoj jekk ikunux online jew offline, <clears throat> or brati differenti. E, e, issa hemm ħafna e, hemm ħafna kompaniji li għandhom kemm offline u online hemm Facebook u Google ħafna mill-modell, mill-modelli kommerċali tagħhom huma bbażati fuq din il-pubbliċità offline. Rridu noqogħdu attenti fuq il-geoblocking. Jiena dejjem għadt li l-iktar is-soluzzjoni għall portabilità u jiena nilqa il-proposti li smajna minn il-kommissjoni ta' din il-ġimgħa, però rridu noqogħdu attenti għax ma rridux nimminaw eh, negozji eżistenti imma l-portabilità hija importanti assolutament. Dawn huma l-ewwel kommenti tiegħu jiena nilqa il-kommenti anki tar rapporter u, u nħares l qudiem biex naħdem b'mod kostruttiv fuq dawn il-punti. Grazzi. Inesuba l grupp Gueli Mixaw u għal-ħodor. Alde? Ġinja Rida. Grazzi. Grazzi l-rapporter tal etatna stampa tal ewel punti u aħna nħarsu dim li naqraw il-abbozz eh, ta' rapport fil-istrateġija ta' su interna aħna nilqaw lan eh, illi għandu jkun iktar ġust u rridu nisħu fuq din il-kelma u importanti biex e, esso intern kon accettato għal konsumaturi u ċittadini e, e, li jifmu xinu ma l benefici ta' so intern biex ma jkunx hemm l-impressjoni li huma il-negozji biss u l-kapital qed jiċċaqla b'mod ħieles imma anki l-ċittadini u l-possibilità li huma jibbenefikaw mis-suq uniku. U e, anki diskriminazzjoni a bazi ta' nazzjonalità u residenza hija e suġġett li ridu anki nirsolvu u anki dana jinkludi il geoblocking però mux biss U minnaħa waħda hemm każijiet fej e, il-negozji ikunu ġew blokkati mħabba ħtiġijiet u m'hemmx biżejjed inċentivi, per eżempju kumpanija żgħira ma tistax tirrispetta il-reġim VAT online jiddeċidu li jibgħu e, transkonfinalment u din hija ħaġa li ridu Eh, nirsolvu. Mbatem anki geoblocking għax il-kumpanija tista eh, eh, tista tkoqed bih f'postijiet oħra u l-istrateġija hawnhekk qed tipprova tirsolvi l-infurzar ukoll. Huwa ħaġa tajba anki li l-pakket tal-ekonomija ċirkolari reġa' ġiet ippreżentata u meta ġiet tirtirata din il-proposta il kena l-impressjoni minn Timmermans li l-Kummissjoni ridet li kolla eh, pjan iktar ambizjuż. Eh, eh, però aħna għadna ma rajnieħx da u fuq dan il-Parlament għandu jisemma leħnu fuq dan. Fuq il-sharing economy u importanti li niddifferenzjaw uh, aħna diskutejn nieħda fil-rapport tal-su eh, eh, intern singolu digitali li se jiġi il-ġimma diħla mux kull pjattaforma għal-istess u forsi rridu eh, nħarsu lejn problemi speċifiċi li jistaw eh, jiġu kreati li huma speċjali għal din sharing economy waħda minnhom hija illi l-effetti tassu iwaslu għal sfidi partikolari ta' kompetizzjoni għaliex il-sharing economy taħdem fuq skala <clears throat> għanna per eżempju naħdmu fuq il-prinċipi ta' interoperabilità biex nizguraw li l-konsumaturi ma jkunux blokkati f'ġo sharing economy partikolari u li jkunu jistaw jużaw il po il-possibilità e, e, e, li jbidlu minn kompetitur għall-ieħor. U din rridu niżgurawa fil-sharing economy. Però fl-istess ħin għandna bżonn nikkonsidraw kumpaniji li jaħdmu f'setturi differenti b'mod separat. Hemm elementi wkoll li aħna nilqgħu fil-Kummissjoni l-komunikazzjoni fuq l-aħjar prassi biex nifaċilitaw il-retail fil-xiri pubbliku u sorveljanza tas-suq u għanna xiet ħassib fuq kif il-riforma eh, tal-qafas eh, tal tal-IP reinforcement għandu jaħdem u hemm xi elementi importanti illi l-approċ monetarju eh, konċett tajjeb mhux ħaġa tajba li tidħol fil-ħajja privata tal-individwi eh, imma irridu naraw fejn qed isir il-counterfeiting professjonali. U importanti li u fuq il-fatt illi il-falsifikar u u l-infringing goods mux l-istess ħaġa, per eżempju nieħdu medicina ġenerika li tista tkun eh, ksur IP f'ġo pajis partikolari mux qiegħda tqarra bil-konsumatur eh, għalix qed taħloq ħaġa utli għal-konsumatur u anki din irridu aħna ninkluduha fil-qafas ta' eh, infurzar tal-IP jekk hemmx elementat lejn il-konsumatur jew hemmx eh, teddida għal eh, saħħa u sikurezza u dan għandu jiġi trattat mod differenzjat. Naturalment meta għandna nitkellmu fuq l-intermedjarji wkoll u importanti li żguraw li l-due process jiġi mantenut ġimżam e, u l-ebda e, kampanija ma għandha tiħu il-post tal-rati. <clears throat> Fuq il-privativi nistaw ntejbu ħafna e, elementi, il-parlament il-rifjuta l-idea ta' software ta' software privativa, però kien hemm fi sistema fl-Europa li huma simili għal software patent Uridu niftemu fuq da. U hemm xi aħbarijiet minn naħa tal komissjon li nsibu li ħasbuna li rigwardaw il-proċedura, il reviżjoni tal-proċedura ta' notifika u il-services passport. U importanti li nizguraw li aħna ma nimmidawx il-kapaċità ta' regolamentazzjoni tal-awtoritajiet fejn is-servizzi qed jiġu offerti. Aħna nappoġġaw il-ċali ħieles ta' servizzi, però importanti illi il-ġiet applikabbli eh, jirrispettaw il-liġijiet tal-pajis ta' destinazzjoni. Kenna eh, diskussjoni twila fin-negozjati ta' direttiva ta' servizzi eh, u aħna ma nishtiqux nerġaw niftħu eh, dawn il-diskussjonijiet. U anki fuq il-rikonoxximent eh, eh reċiproku eh, rridu nizgraw li l-autoritajt jistaw xorta jagħmlu l-ħidma tagħhom u jikkontrollaw il-rispett tal-prodotti lejn il-leġizlazzjoni. Dawn huma prioritajiet tal-grupp tiegħi U aħna naħsbu illi aħna nistaw kollha naslu għal pakket li jistaw waslu biex joħolqu su singolu iktar profond u iktar ġust għal kulħat eh, għal beneficju tal europa Grazzi. Issa, Marco Zullo fil-lista ta' Shadows. Umbat mm, Majlin Troskanski u ma nista nisimaw minnant eh, minnant post personi oħra u jitkelmu għanna Marja Korazza Belt u jek tishtiqu titkelmu u tajdu nċal demoz eh, danti u koll. Il-president et eh, tajt il-personi li u jitkelmu għanna Marja Korazza Belt Jina naqbel ma dak li kienu edin jajdu l-kollegi E, biex jilqaw l-istrateġija tal kummissjoni biex inidu suq intern. Jina nishtiq najt li jina kontenta ħafna fuq il fat li ħafna mill-affarijiet li għedna najdu ħna bħala prioritajiet ġew inklużi f'dan ir-rapport u d-dinja ħaġa pozittiva ħafna. E, hija però frustranti li e, mbagħad meta niġu għal fatti ftit qed jiġi realizzat u nittama li din l-istrateġija tkun opportunità biex ninaqdu bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u l-Istati membri jisiru accountable e, għal eh, pratikament fuq l-ispejjeż ta' non Europa u l-lum hija aktar dejjem iktar importanti eh, u aħna għadna maħriġniex mill-kriżi u rridu natu eh, impiegi kemm għaċ-ċittadini tagħna kif ukoll għar-rifuġjati li qed nilqgħu fl-Ewropa. Jekk aħna ma nużawx il-potenzjal tas-suq intern biex inneħħu l-frammentazzjoni, inneħħu l-frontieri, inneħħu il-pisijiet, l pisijiet illi jaffetwaw is-suq intern ma naħsibx li nkunu nistgħu nirnexxu hawnhekk. il kummet ġenerali tiegħi huwa li naqbel mal-proposta tal-Kummissjoni, però jiena kieku kont inkun ħafna iktar disruptive għax aħna jina ngħiduh dan eh, iktar enerġetika. Ma naħsibx li hu biżejjed. Jiena nilqa il-focus fuq l-infurzar, Eh, naturalment implementazzjoni aħjar, applikazzjoni aħjar, nitkellmu fuq il-gold plating, nilqa eh, eh, il-fokus fuq il-servizzi u l-applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi u anki il-proposta biex wessa u nsaħħu il-proċedura ta' notifikazzjoni fil- u anki il-geoblocking, il-komunikazzjoni tal komissjoni tal-Biraħ fuq il-portabilità u il-geoblocking, blocking aħna nil-għaw, f'dan il-kontest nilqa anki il-politika ta' zero tolerance, il-fat li l-Kommissjoni taqbel mana li a kwestjoni rridu nbidlu il-mentalità tal-Istati membri, mhix kwestjoni ta' analizi, ma rridu noħorġu bi proċeduri ta' ksur b'mod kuraġus, u implementawom. U jina naħseb illi jina nilqa' illi għall-ewwel darba nkludejna dawn l-affarijiet eh, fil- f'din l-istrateġija. U nirringrazzjaw l-Kummissjoni. Aħna, jena napoġġa anki l-parti li triguarda retail. Il-proposta fuq l establiment ħeles il-20 dajef te rigwarda l-guideline, kambju ta' l prassi u livell ta' protezzjonizmu li għanna fi settur tal-establishment fl-Europa għandu bżon fl-opinjoni tijaj ta' iktar, jina raw xandek f'moħħok, eh, din dina komunikazzjoni ġenerali, u jena kont qed nistenna li ħatkun da' xejn mlaħma ħjar. Fuq il-kwistjoni ta' shared economy jina nappoġġa dak li qal il-kollega Dalton, jien naħseb li huwa importanti li eh, il-kommissjoni eh, iżomma f'moħħa din għax dan huwa settur importanti u qed jikber imma mhux għandu bżon ta' iktar eh, regolamentazzjoni, rridu nqodu attenti qabel ma eh, qabel eh, ma nibdew nagħmlu l-affarijiet fuq livell Ewropew. Jiena ukoll nixtieq xi kjarifika fuq kwistjonijiet bħal eh, service passport l-intelligence tool ġdid tassu uh, eh, ma nafx xifissru eżattament dawn l-affarijiet. U l-aħar punt, huwa hija il-kwistjoni ta' suq intern digitali. Aħna nitkellmu tant fuq u separatament, però hija ħaġa tajba li din hija priorità ewlenija fil-komunikazzjoni. Il-ċaqli ħieles ta' data u importanti eh, bħal ċaqli liħor eh, fi żminijiet tagħna u nixtieq inżid xi ħaġa li mhijiex fil-komunikazzjoni, però hija importanti ħafna suq intern u qed tiġi trattata fil-Parlament bħala kwistjoni libe hija e, kwestjoni e ta' suq intern, ċoe il-regolament tal-protezzjoni tad-data dan il-regolament huwa e, il-bażi ta' suq intern kollu kemm huwa importanti li nagħtu ċertezza legali malajr u nittama illi jiġi e, approvat qabel l-aħħar ta' sena fit trialogi eċetera. E, u anki l-kwestjoni ta' safe harbor. Is-safe harbor se jaffetwa kwalunkwe kumpanija li tesporta u bħalissa għanna vojt legali u il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tas 6 ta' novembru mhux biżejjed biex titratta l-effett negativ tal-sentenza eh, eh, tal-orti fuq l-ekonomija Ewropea U l-aħħar punt li nixtieq ngħid huwa li rridu nikkomunikaw il-benefiċċji tas-suq intern u suq singolu. Eh, u anki l-istrumenti li għandna huma tajbin solvit u anki eh, strumenti oħrajn digitali li mhumiex magħrufin mill-ċittadini u naqas mill negozji U Nixtieq nirringrazzja lil Lara Komi għal mod kif bdejt eh, din il ħidma fuq l-istrateġija fil-Parlament. Thank you, Adam Shenfield. Grazie tassew, Signora President. Sfortunatament, kolli najt li x-xur tax-xitwa ma tantx huma ottimistiċi anzi huma pjuttost ta' dwejja. Iżda, wara li qed naqraw <laughs> dawn id-dokumenti li għandna qoddimna, lanqas qed inħossni wis aħjar tanġuma pożittivi għaliex mhux qed jintqal biżejjed fuq l-aktar affarijiet fundamentali biex is-suq uniku jkun tassew jista' jaħdem kif suppost. Fl-opinjoni tiegħi il-virus li qed jaffetwa din il-marda li qed taffetwa is-suq uniku hija ir-regolamentazzjoni żejda u l-protezzjoni żejda. Ir-regolamentazzjoni żejda toħlo dejjem aktar regolamenti għal xejn u dejjem qed ikunu iktar u iktar dettaljati. Daqs li kieku kienu istruzzjonijiet li għandek is-segwi li qed namlu mhumiex liġijiet qegħdin noħorġu b'istruzzjonijiet qed noħorġu b'wanwal ta' kif wieħed joffri servizz. U dan ovvjament ixekkel il-kumpaniji kbar u anke żgħar. U apparti minn hekk għandna wkoll il-protezzjoniżmu nazzjonali. U kull stat membru huwa ħadd ta' dan it-tip ta' protezzjoniżmu imma hemm min jagħmilha iktar meħadd ieħor. U dan il-protezzjonizmu qed jiġi implementat fuq żewġ livelli, fuq livell formali u dak informali. Għanna eh, regolamentazzjonijiet interni illi ixxeklu il-ħidma ta' kumpani barranin fl-istati membri. Anke jekk dawn il kumpani jkunu ġejjin minn stati membri oħra, Għalhekk jekk maħniex ser inwaqfu ir-regolamentazzjoni żejda u anke l-inflazzjoni tal leġizlazzjoni Ewropea, jekk ma niġildux il-protezzjonizmu nazzjonali fl-Unjoni Ewropea mhux ser ikollna suq uniku effettiv u lanqas se jkollna ekonomija kompetittiva fuq livell globali. Dan tkellimt fuq jiena wkoll l-aħħar darba. U mhux kwistjoni ta' Franza u l-Ġermanja jew il-Polonja u l-Litwanja, imma kollha kemm aħna l-ekonomija kollha kemm hi. Titkun kompetittiva biżejjed anke f'relazzjonijiet tagħna ma' komunitajiet oħra mal-Istati Uniti, per eżempju, mal-pajjiżi tal-Ilvant, tal mal-Messiku. jekk noqogħdu nifukaw fuq in-negozji u l-istruzzjonijiet li nagħtuhom aħna qatt se jkunu jistgħu jikkompetu maċ-Ċina. Għalhekk nixtiequ nifokaw fuq din fuq dan il-punt aħna. Fuq il-passaport tas servizzi l-aħħar darba jenat li ma konċ ċerta ma konċ ċert xinu lan tijaw għaliex kif xaqal fejn għanna bżon suq uniku jekk għanna bżon ukoll il-passaport tas servizzi ma minx sens. Jekk ser konna bżon passaport ta' servizzi, ifisser il mannix suq uniku. Għaliex is uniku ifisser illi kumpaniji li jkunu reġistrati fi stat membru partikolari, xorta waħda jkunu jistgħu jaħdmu fi stati membri oħra. Jekk irridu li konna regolamentazzjonijiet jew passaporti jew dokumenti huma x'inhuma, mela dan ifisser illi is uniku mhux veru jeżisti, mhux qed jaħdem kif tassew nixtiequh. Iżda jekk qed nifhem tajjeb meta xi ħadd hawnhekk qal illi dan il-passaport aħna rriduh biex tassew niggarantixxu illi l-istess tip ta' regoli ikunu edin japplikaw f'dak il-pajjiż ta' oriġini tal-kumpanija per eżempju u il-pajjiż li qed taħdem fih. Mela din ma tagħmelx sens għaliex ħankunu qegħdin inxeklu il-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni hija importanti ħafna. il-kondizjonijiet u regoli għandhom ikunu differenti għal kull pajjiż u baddak li jkun jażalux servizzi irid u fuq li taħt li ma kondizjonijiet irid jixtri irrelevanti minant min ser jixtri L-għazla hija essenzjali għal konsumatur u mhux dan il-passaport jew regolamentazzjonijiet oħra, jiġifieri iktar regolamentazzjoni u iktar inflazzjoni qed teqret il dan is-suq uniku u apparti minn hekk il protezzjonizmu nazzjonali mux ser nitkellem dwar il-protezzjonizmu formali għalix dan nistaw eh, niġilduh imma il-protezzjonizmu informali li huwa iktar perikolus. Per eżempju, fir-rigward ta' Franza, jekk ikunem bżon illi kompanija tixtri per eżempju servizzi mand kompanija oħra, għandu jkun garantit illi dak li qed joffri is-servizz ikun f'konformità ma' kriterji fiskali. Mela kieku li ma' kumpanija li għanda moħaf postu sa' terfa din ir-responsabilta fiskali ta' kumpanija oħra, speċjalment jekk din il-kumpanija tkun ġejja minn pajjiż ieħor. Kif tista' terfa responsabilta fiskali ta' kumpanija oħra? Dan huwa tip ta' protezzjonizmu informali. Dan huwa mod li bih niżguraw illi dik li kumpanija f'pajjiż ieħor ma tkunx tista' taħdem magħha. Kif ser niġġildu din il-ħaġa? Din mhix formali, mhix taqsek ċara. Kif nistgħu nidġildu dawn il-prinċipji li għamlu daqstant ħsara. Dawn l-affarijiet għandna nsemmuhom dawn in-nuqqasijiet anke jekk tħares pereżempju lejn regoli dwar il-paga minima. ikollok effett trid ikollok ċertu eh, rispett lejn ir-regoli ippermetti li sinu president mhux ser indum. Għandna 28 pajjiż jekk aħna nittolleraw dawn affarijiet kollha jekk kull pajjiż jintroduċi kriterji tiegħu illi jiġu applikati u rispettati minn kumpaniji f'pajjiżi oħra se jkun 28 sistema differenti. Mela, għanna eh, xaħamil kelli moħra, Krista Xalli Musa. Grazzi tassew sinżom fil-qosor. Jiena u koll nishti eh, najt illi nappoġġa din istrateġija ġdida s uniku għanna aspetti pozittivi u oħrajn inqas pozittivi. Ma nirrepeti dak li diġant għal. Jiena qed nitkellem biex nesprimi appoġġ ma' rapporter Lara Komi. Importanti ħafna li nibatu messaġġ biex najdu li fl-aħħar irridu namlu xi ħaġa biex is-suq uniku tassew ikun jista' jaħdem. Biex tassew jiġi implementat bl-aspetti kollha li jilna nistennew pereżempju s-sorveljanza tas-suq. Is-suq uniku ma jistax jaħdem jekk ma jkollniex qafas leġislattiv komplet, għalhekk fir-rapport tagħna għandna nisħu illi hemm bżonn nikkonkludu u naqdu dawn eh, eh, nimlew dawn in-nuqqasijiet kollha. Pereżempju mill-aspett ta' sorveljanza tas-suq. Dan ifisser illi jridu jiġu prezentati u attwati regoli ġodda. Dan huwa importanti ħafna. Grazzi li ser konsari. Grazzi tassew, Sinjura President. Jien nixtieq nirringrazzja l-rapporter din l-istrateġija hija importanti ħafna ser toħloq tkabbir u xogħol u xogħlijiet. Il-proposti li qed isiru hawnhekk għandhom jiġu applati, applikati fil-prattika. Per eżempju, kif ser niblu regoli dwar il-VAT? U kif, u, u meta ser tinbidel il-taxxa tal-valur miżjud, importanti li jkollna riforma hawnhekk. Porter semmit ukoll din l-innovazzjoni ġdida tal-ekonomija kollaborattiva, sharing economy, għandha ħafna smijiet differenti fil-Finlandja. Imma la' u koll the jobbing economy, ġifiri l-ekonomija li jettwassal għal ħafna postijiet ta' xogħol l-Onorevoli Karazza Bilt għart ukoll li dan anka joħla opportunitajiet sabiex l-immigranti kunu jistaw jisibu posta xogħol. Iżda, il-kwistjoni prinċipali hi din l-ekonomija, l-ekonomija Uber, kif ser tiġi irregolata jekk nirregolaw żejjed se nkunu qegħdin irduwa u jekk ma jkollniex biżejjed regoli se jkollna ħafna konfużjoni Wild West ekonomiku irridu għalhekk insibu bilanċ. Edin nieħdu eh, l-ewwel passi biex inħejju ruħna għal futur. Imma dan għandu jkun ukoll il-bidu għal aktar tkabbir nixtieq ukoll li ningrazzja l-Kommissjoni għal din l-inizjattiva, naħseb li huwa importanti ħafna li dawn il-proposti tassew jiġu attwati fil-futur. Grazzi tassew. Eklo Dante, kjoġbok. Grazzi, Sur President. Jien se nipprova nżomm fil-qosor ukoll għax għandna ħafna affarijiet niddiskutu. Jien naħseb illi dan huwa rapport li <laughs> għandu li huwa ċar imma għandna ċertu dubi fuq ukoll. Mhux faċli li wieħed ikun biżejjed ambizzjuż għaliex aħna rridu nippruvaw tassew nollu l-livell tal-ambizzjonijiet tagħna u il-rapporter u anke l-kollegi bħal kollega Mizzi jistaw anke jibatu messaġġ ċar lil kommissjoni fi żminijiet bħal dawn. Naħseb li mhux qed inkunu ambizzjużi biżejjed fuq il so uniku tal-beni u anke tas-settur tal-manifattura. Jiena nemmen li s-suq uniku għandu ikun Eh, użat sabiex nerġaw inniedu l-ekonomija Ewropea u s-settur tal-manifattura wkoll biex ikun kontinent tal-produzzjoni ta' manifattura ta' prodotti ta' servizzi u mhux biss pjattaforma kummerċjali. Naħseb li din il vizjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun fil-qalba ta' din il-politika tal l-ekonomija tas-suq uniku. Ma nistax ikun li l-Unjoni Ewropea tkun biss post fejn ikun hemm skambju ta' dak li nipproduċu, għax dik dak ja huwa aspett ieħor qegħdin id-differenzja bejn il-kummerċ intern u l-kummerċ internazzjonali. Ir-rapporter qalet tajjeb għandna din l-istatistika li qiegħda wkoll fir-rapport. Statistika li hija pjuttost eh, tinkwetana bħalissa 39% ta' prodott gost domestiku fl-Ewropa huwa bbażat fuq prodotti ta' proprjetà intellettwali u għandna wkoll Eh, prodotti illi ikunu eh, prodotti falsifikati u għalek għana naħdmu sabiex dan il-pakket tassu uniku u s-sorveljanza tassu uniku n-implementaw inkluż artiklu 7. Naħseb illi il-Komissjoni qed toqgħod lura fuq elementi oħra li għalihom li fuqhom il-Parlament eh, kellu pożizzjoni b'maġġoranza il-kwistjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għal prodotti mhux agrikoli. Kellna 600 vot favur fil-sessjoni plenarja. Xorta waħda il-Kommissjoni qed titlob li jkunu iktar eh, studji ta' evalwazzjoni qed tistħi biex ma ngħidx qed toqgħod lura biex ma ngħidx ma tridx tieħu azzjoni. Il-kwistjoni tal-professjonijiet jiena nsiba pjuttost interessanti, hawnhekk aħna ser naħdmu mal-Kommissjoni biex ikollna suq uniku anke fis-settur tal-professjonijiet. U l-aħħar suġġett ta' sharing economy naħseb li huwa suġġett importanti ħafna. U fil-ġranet li ġejjin ser ikollna diskussjoni fuq l-emendi rigward is-suq uniku diġitali fejn dan il-kapitlu diġa indirizzajni u qed nittamaw li nilħu kompromess. Jiena nemmen ukoll illi dan is-suġġett għandna nindirizzawh b'ċertu deċiżjoni bċertu ambizzjoni u li ma jkollniex wis regolamentazzjoni imma lanqas ikollna wis liberalizzazzjoni li ma tippermettix li jkun hemm kompetizzjoni ġusta fis-suq bejn persuni u kumpaniji li għamlu l-istess xogħol joffru l-istess servizzi. L-approċċ għalhekk għandu ikun wieħed li ikun favur din it-tip ta' ekonomija mingħajr ma jxekkilha. Imbagħad id-direttiva għas servizzi Fuq dan is-suġġett għandna ħafna x'namlu, għandna approċċi differenti fil-Stati membri. Iżda jien nixtieq insemmilkom każ partikolari li ġrali fir-reġjun tiegħi. Dan l-aħħar kellna il bassis fil-Toskana kellna dan l-appalt li rebħitu kumpanija li tiġġestjona il-trasport f'Pariġi. Ħasra li din il-kumpanija minn Franza kella 35 sena ta' li tista' żomm is-servizz minn ebda appalt jiena naħseb Eh, li għandhom isir dawn istejħi tal-kompetizzjoni biex ma jkunx hemm abbużi għaliex dan jista' jaffetwa jista' jaffetwa swieq oħrajn. Dawn affarijiet għalhekk għandna nevalwahom flimkien u bekk naħseb li nistgħu nikkontribwixxu aħjar. Grazzi. Grazzi tassew Lucy Anderson. Grazzi tas-sewina nixtieq nilqa' dan l-iskambju ta' opinjonijiet u xoll xogħol li sar minn rapporter u shadows. Huwa minnu li jissu uniku huwa wieħed mill-ikbar kizbit tagħna. U però eh, dan mhuwiex bizzejiet, irridu mmorru lura xi 15-il sena jew iktar biex inħarsu lejn l-anijiet oriġinali tal-Trattat tal-Lisbona u b'mod partikolari lan li kolna ekonomija kompetittiva b'bażi ta' ċertu warfin li tkun kapaċi tikber, tikwasal aktar xogħlijiet u koeżjoni soċjali. Ħafna minn dawn il-punti li saru fid-dokument huma li ħafna inkluż il-fatt li il- drittijiet tax xogħol tal persuni għandhom jiġu protetti madwar is-suq uniku kollu fl-interess ta' governanza tajba u kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd. Dan japplika għal negozji żgħar u anke għal kumpaniji. Issa fuq il-ħtieġa illi il-suq uniku jkun iktar ġust, irridu nkunu realistiċi u naraw tassew fiex qegħdin. Aħna bħala stati membri maħniex qegħdin noqogħdu lura milli nirregolaw u għallek nejnu biex noħolqu situazzjoni anke enna biex naħluqu situazzjoni biex wasalna għal kriżi finanzjarja. 25 miljon ruħ madwar l-Unjoni Ewropea huma qiegħda u mhux ser nilħu lan tal-Strateġija 2020 li naħħu 20 miljon ruħ mill-faqar. Issa għal xalijiet aħjar, iva lan għandu jkun dwar xalijiet aħjar u dwar regolamentazzjoni sensibli li tagħmel sens imma u niproteġ u koll collective bargaining u relazzjonijiet industrijali għax dan iwassal għal xolijiet aħjar. nil għadun diskussjonijiet li għet isiru u naħseb li l-koll kemm aħna għanna l-istess għanijiet. Lambers van Nistroj, jek joġbok. Grazie ta' sew, Signora President, jena nishti nisħaq kem ħadmet fuq dan ir-rapport Lara Komi u nemmen li għandu jkollna leġislazzjoni soda u ambizzjuża. Nixtieq ngħid ukoll illi għandu jkun hemm inizjattivi anke fir-rigward taż-żgħażagħ u tal-sharing economy. Għanna ħafna persuni, mod partikolari zaza, li qegħdin jaħdmu inqas fis-servizzi tradizzjonali u iktar fis-sharing economy għanna ħafna arfin, ħafna innovazzjoni. U kellna sammit f'dan ir-rigward ukoll. U kienet xi ħaġa inkoraġġanti kemm kienu impenjati dawn iż-żgħażagħ għandna wkoll pakkett sħiħ dwar l-inizjattivi startup. Jekk wieħed jara x'inhuma dawn l-startups u kif jaħdmu jiena mort fintech f'Londra u attendejt ukoll f'xi startups tal-medja anke madwar l-Ewropa. U dak li tallimt huwa li ikunu pjuttost internazzjonali fl-istruttura tagħhom. U kważi dejjem ikunu internazzjonali. Is-Sura Cruz tkellmet dwar l-anaf Startup Europe u l-anaf Stand-Up Europe. Iżda nemmen illi l-approċ taħħa kien adegwat dan il-rapport mux għat jiffoka b'mod partikolari bizzejiet fuq l-aspett internazjonali li fuq jaħdmu dawn l-startups. Aħna nistaw għom ħafna nistaw nafrulom leġizlazzjoni fuq livell Ewropew, faċilitajiet, Do dan rridu namlu għax inkella ser imur kollox għand l-Istati Uniti hemm pjuttost ammonta għanna ħafna negozji li spiċċaw f'Silicon Valley u jkolli ngħid li din hija tal-mistħija. Irridu niżguraw illi ikollna approċ Ewropew f'saħħtu li jgħin il dawn l-startups għaliex l-industrija qed tkompli tinbidel u qed dejjem tkompli tinbidel hemm ħafna opportunitajiet għal nies tagħna dawk li jaħdmu firm traprendisorija rridu opportunitajiet huma ambizjużi u għalhekk irridu nappoġġjawhom u naraw illi l-inizjattivi li qegħdin introduċu ikunu japplikaw għaż-żoni rurali, għal business parks, għal kull tip ta' inizjattiva u li japplikaw ukoll għal inizjattivi f'Londra bħalma jistaw japplikaw fil rumanija Irridu nżommu f'moħna illi dawn il-business incubators huma importanti ħafna u huma mezzi li bijom iż-żazax jistaw jitlu fis-suq tax-xogħol u jagħmlu kontribuzzjonijiet utli. Aħna ma rridux li jitilqu u jmorru fl-Istati Uniti għaliex ma jkollhomx appoġġ minn network ekonomiku fl-Ewropa. Jiena nixtieq nappoġġjak għalhekk Lara. Mm please. Jens Nilsen. Grazie ħafna, Jena ma konċet nipjana li nitkellem, iżda għandi xiftit kummenti minna għaj. Naħseb li suq ma jistax ikun irregolat mingħajr regoli ċari. Jekk ikun hemm suq ħieles mingħajr regoli, żgur li ħajspiċċa f'konfużjoni sħiħa għandna bżonn ta' regolamenti fis-suq. Jiena xtaqt li nitkellem ukoll fuq it-trasport. Naf li hemm problema bis-social dumping fil-kwistjoni ta' trasport, fil-qasam ta' trasport. U aħna rajna illi trade unions seħin kollu fil-fat qed nisimgħu fuq tħassib tagħhom, però naħseb illi l-aħjar li rridu nagħmlu hija li nimplementaw ir-regoli li diġa għamlu. diġa' għandna rridu naraw li fil-fatt naraw dak li hemm fisseħ u nimplementaw. Aħna ħafna regoli li għandhom jorbtu l-industrija, iżda għanna ħafna tipi ta' kumpaniji differenti, letterbox companies, tip ta' kumpaniji oħrajn. Għanna regoli l-unika ħaġa li rridu nagħmlu jgħan li nimplementawhom u naraw li jkunu rispettati. Iżda naturalment rridu dejjem nintroduċu bilanċ tajjeb u jiena naqbel ma dawk li qalu li hemm bżonn ta' regoli ċari u sempliċi ħalli nkun nistgħu nikkontrollaw maħjar iżda m'għandniex bżonn ta' leġiżlazzjoni iktar kostanti, aħna anka fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi hemm bżonn li jkollna l-istess tip ta' regoli infurzati jekk inti ħad tixtri over the counter jew kellha anka mill-internet għandu jkun hemm l-istess regoli li applikaw. Iva jekk tippermettu li nixtieq li ressaq xi ftit punti min-naħa tiegħi speċifiċi mingħajr ma noqgħod intenni dak li diġà semma. L-istrateġija qiegħda tipproponi numru ta' miżuri leġislattivi u anka numru ta' miżuri li mhumiex leġislattivi u naħseb li jkun tajjeb li nagħmlu ċertu kumment suġġerimenti speċifiċi, speċjalment fuq il-miżuri li mhumiex leġislattivi. Per eżempju, fil-parti 4.1 aħna qed nitkellmu fuq l-informazzjoni u l-compliance u l-odda għal dan l-anijiet u aħna diġà tkellimna dwar dan fuq eh, single point of contact, ġifieri naħseb li rridu nippoġġaw lill-Kummissjoni wkoll dwar dan. Aħna diġà tkellimna fuq tipi ta' differenti ta' informazzjoni. Interessanti li nkunu nafu iktar fuq dan. Issa fuq notifika bżonn li l-pajjiżi jinnotifikaw fuq eh, servizzi per eżempju nixtieq nkunna iktar intom. X'taħsbu dwar dan? Issa fuq il-service passport. Ġuli Vejda għamlet punt interessanti ħafna dwar il-pajis ta' destinazzjoni illi jista' jkun fl-aħjar pożizzjoni li jifhem is-servizzi li tkunu offruti jiena mħasba dwar il-passaport tas servizzi u kif dan għandu jimxi id-fit mal-karta professjonali, mal-professional card u naraw ukoll kif dan għandu jifunzjoni anka bejn il-home u l-host country f'dak għandu xaqsam ħaddima li għedin jaħdmu barra mill-pajis. Issa, fuq l-standards, iktar ma nisma fuq l-standards, naħseb li kiku l-kumutat aħjar forsi jiffoka esklusivament fuq dan is settur ta' standards. ċet nejdu meta nejdu li għanna bżon ta' standards iktar moderni. Fil-kontest ta' servizzi aħna din nitkelmu fuq servizzi illi jinħolqu u minħabba domanda. Domanda min qed joħloqa dak li qed jipprovdi s-servizz jew nkella l-konsumaturi. Aħna nixtiequ li l-konsumaturi dejjem jitpoġġew fil-qalba ta' dan kollu bħala proġett kif qalet Anna Marija, aħna ma nixtiequx nwaqfu u nxeklu il-proċess kollu kemm hu għandna bżonn aktar kontroll fuq is-suq, però naħseb li din hija kwestjoni importanti ħafna jiena nifhem dwar dan iżda fl-istess ħin irridu niskuraw li s-sorveljanza u l-kontroll tas-suq hija b'saħħitha ħafna fuq ix-xiri pubbliku taqsima 3.2 naħseb li jkun tajjeb li aħna naqsmu l-esperjenzi ta' bejnietna u jkun tajjeb ukoll li nsemmu ukoll fuq ix-xogħol illi fil-fatt hija tisir fuq e, e, x-Repubbliku kummerċjali, iżda din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nħeġġu iktar fuq il-privattivi naħseb illi hemm bżonn illi nanalizzaw dan il-punt daqsxejn iktar iżda hemm ċertu kwistjonijiet fuq l-aċċess għal privattivi speċjalment minn naħa tal-kumpaniji żgħar u il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni. U forsi nistaw insemmu kol xiftit minn dan id-dettal u nippruvaw u nagħtu ċertu gwida anka fil-kontest tal-proċedura tal-rifit. Nasib li kun tajjeb li nkun nistgħu nipprovdu xejn tal-linji gwida anke dwar rifet. Nirringrazzja ħafna r-rapporter ta' dan kollu illi għamlet nixtieq illi issa nitleb lil eh, Kirsten Jona sabiex titkellem nfissem il-Kummissjoni jew min ħaj jitkellem. Is-Sur Kaminski kjoġbok mela. Grazzi ħafna tal l-opportunità li tittuni, grazzi wkoll l-rapporter tal-li poġġet sfond verament tajjeb għal din id-diskussjoni jina ħad gost nisma' il-kummenti tal-kollegi. Aħna fil-fatt stabilexxejna din l-istrateġija fuq tliet livelli: il-konsumaturi, is-servizzi u d-delivery. Inti fil-fatt semmejthom b'mod sistemiku ħafna matul l-interventi tiegħek. Naħseb li l-konsumaturi fil-fatt għalina huma importanti ħafna minħabba li nixtiequ li huma jkollhom iktar fiduċja fis-sistema u jemnu fuq il-libertà u l-ħessin li huma għandhom. U anka dan għandu x'jaqsam mal-kunċett ta' ġustizzja, dan huwa kummerċ ħieles u ġust. Aħna qegħdin naraw li ma jistax ikun hemm nuqqas ta' aċċess għas-suq minħabba il-post ta' fejn jgħixu ċertu konsumaturi. Din ma tkunx ħaġa ġusta u apparti minn hekk għandu jkun hemm ġustizzja anka fil- fuq il-livell ta' dawk li jipprovdu s-servizzi. Naħseb din jew kwestjoni li għandu x'taqsam ukoll mal-ġustizzja. Nixtiequ sistema aktar ġust anke f'dak li għandu x'jaqsam il-kompożizzjoni fis-suq tal-prodotti jista' jkun hemm kumpaniji li jżommu mar-regoli oħrajn ma jżommux. Din hija xi ħaġa importanti ħafna u anka viżavi dak li qed tinti fl-aħħar l-aċċess ta' kumpaniji żgħar daqs medju għall proprjetà intellettwali u l-mod ta' kif huma jistgħu jħarsu l-investiment li jkunu għamlu fis-suq u x'tib ta' proprjetà intellettwali hemm għad dispożizzjoni tagħhom. Ġifieri naħseb li perspettiva tal-konsumatur hija viżibbli ħafna f'din l-istrateġija. Issa apart minn hekk l-innovazzjoni. Ħafna minnkom semmejtu l-startups. Qed nħu gost li intom mhux biss qed issemmu startups, issa anke l-scale-ups. Għanna ħafna startups, iżda l-mod ta' kif huma jiżviluppaw u jikbru huwa daqsxejn problematiku xorta waħda għalhekk aħna għandna pakkett komprensiv illi inkludi eh, taxxa dan għanna l-skadenza ta' marzu tas-sena 2016 fil-fatt għanna u koll kwistjonijiet ta' insolvenza, ċet ġifiri l-startups huma importanti ħafna. Issa, il tielet punt huwa delivery. Importanti li aħna ikolna infurzar kif suppost u xira Kirsten ħat titkellem iktar fid-dettal dwar il-fat li aħna rridu nil-ħu l-għanijiet tagħna, iżda il notifika fil-fatt hija sistema tajba ta' kif aħna nistgħu naraw x'tip ta' sistemi nistgħu nimplementaw ħalli nevitaw ukoll ċertu xkiel. Jiena naħseb li l-prodotti u servizzi ħin kollu jitħaltu ma' xulxin allura importanti li konna l-istess trattament tal prodotti u s-servizzi. Issa fuq l-ekonomija bazata fuq il-kollaborazzjoni, il-kooperazzjoni, jien naħseb illi mhijiex biss le kwistjoni lokali minħabba li jekk inti kollok fil-fatt senta kas kontra e, Uber f'Madrid u ma jkunx jista' jmur Praga fejn fil-fatt Uber huwa permess aħna nistgħu naraw din ma tibqax problema lokali le iżda rridu niffukaw ukoll fuq ċertu kwestjonijiet speċifiċi rridu naraw x'effett dan kollu jes ikollu fuq eh, il-sitwazzjoni tax-xogħol jekk dan ix wasal aktar liberalizzazzjoni tal-impjiegi u x'tip ta' pressjoni li titpoġġa fuq is-self-employed u ix xogħol tradizzjonali, rridu naraw kif it-teknoloġija tista' tenna wkoll insolvu l-problema ta' ratings, il-responsabiltajiet, assigurazzjoni, ecc. Dan kollu jista wassalna għal livell ta' regolamentazzjoni iktar xira. Issa, fuq il-regolament u l-gold plating. Naħseb illi ħafna minn dan jibbaza ħafna fuq l-arfin reċiproku, ktar ma jkun l-arfin reċiproku, għana aktar ħajkonna bżormanizzazzjoni. Forsi hemm rekomendazzjoni zejda li qed titqis li zejda minħabba li aħna għanna prodotti armonizzati, iżda forsi jista' jkollna regoli inqas tekniċi Naħseb li l-arfin reċiproku jista ikun soluzzjoni ħalibek ikonna inqas regolamenti tekniċi u stretti ħafna. Issa fuq il-passaport tas servizzi naħseb li nista najt li nsarra fuq l-appoċ ta'kom ħalli naraw eżattament kif dan għandu jifunzjona naħseb illi mis-simplifikazzjoni u l-amministrazzjoni issa rridu naqsu kemm jista' jkun ir-regolamenti u nissimplifikawhom ħalli nġibu fuq l-istess livell tal-karta professjonali, tal-professional cards. Issa aħna rridu naraw illi jekk ħanamlu armonizzazzjoni tal regolamenti jew deregolamentazzjoni, din hija xi ħaġa li aħna rridu niddiskutew, niddiskutu magħkom. Jiena fil-fatt dejjem is-soltu ngħidha fil-bidu jew fit-tmiem tal-intervent tiegħi id-direttiva tas-servizzi maħniex ħanerġgħu niddiskutuha. L-ebda waħda minn dawn il-proposti mi ħadd irrikjedi li aħna nerġgħu nibdew niddiskutu il-direttiva tas-servizzi. Lara tixtieq tgħid xi ħaġa. Iva, jiena nixtieq ningrazzja lill-kollegi kollha ta' dan eh, l-iskambju ta' opinjonijiet li kien verament kostruttiv u grazzi wkoll tal-li tappoġġawni. Jina naħseb li l-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat ħajamel dak kollu li jista. Ġifiri, ma nistawx aħna ngħidu illi il-proposta tal-Kummissjoni mhix b'saħħitha biżejjed, jekk intom taħsbu li mhix b'saħħitha biżejjed irridu nsaħħu aktar aħna kapaċi namlu dan jina ċerta li l-proposti kollha li ħajaslu u dimna huma proposti popolari iżda mhux populisti ġifiri proposti li jistaw jikunu implementati fil-prattika u jistaw jaħdmu tajjeb. Aparti minn hekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi jkun hemm partiċipazzjoni tal-konsumaturi, il-konsumatur ħajkunu preżenti permezz tal-ismieħ u dan huwa wkoll mod ieħor ta' kif aħna ħanifukaw fuq il-tħassib tagħhom minħabba li nintroduċuhom u nħeġġu parteċipazzjoni fiċ-ċiklu. Apart minn hekk aħna nixtiequ li dwar is-servizzi nixtiequ li jkollna armonizzazzjoni tas-servizzi u jkollna regoli komuni. Fuq dan nixtieq nifoka. U naħseb ukoll ir-regoli bażiċi għandhom ikunu l-istess għal kulħadd imbagħad l-aħjar illi jirbaħ laqwa wieħed minħabba li naturalment wieħed jista' jagħmel imbagħad distinzjoni bejn eh, pajjiż u ieħor. Timetable diġà tajtilkom il-ħidma tajba li kulħadd u tal-kooperazzjoni. Thank you. Um, so we're going to move on to the next item on the agenda. Grazzi mela jew naddu sal punt li jmiss fuq l-agenda u nixtieq infakkarkom il-data ta' skadenza li sa' din id-data tistgħu tibatu l-emendi ħalli ddaħlu fl-abbozz tar-rapport ħajkun fil-30 ta' jannar u mbagħad ħajkollna fil-25 ta' frar ħajkollna ukoll il-diskussjoni u mbagħad il-votazzjoni iktar l qudiem Mela, issa nixtieq illi naddu sabiex niddiskutu il-skudinju leġislattiva na rapport minnaħat tal-Kommissjoni fuq l-latti eh, delegati. fuq eh, il-prodotti tal-kostruzzjoni, mbagħad ħan nitkellmu fuq reġistrazzjoni tal-vetturi tal-karozzi fl-Unjoni Ewropea, mbagħad ħan nitkellmu fuq każijiet ta' ksur tal-liġijiet fis-suq waħdini. Nixtieq nisidan is-Sinjura Raffaelli minn DG Grow mill-Kummissjoni ħalli tkellimna l-ewwel fuq l-ewwel punt. Grazzi ħafna. Signora President, u l għodba tajba l-kom eżis membri ta' dan il-Kumitat u għapiraċira li li edha u għek sabiex li prezenta il-rapport tal-Komissjoni fuq eh, il-setat il-delegati. Kif jaħdmu fil-kontest ta' dan il-regolament, aħna fil-rapport edin nejdu li dawn il-sedat edin ikunu implementati f'dan il-kamp ta' applikazzjoni għal tliet raġunijiet partikolari. Mela l-ewwel għanna dissa għatti delegati li qed nikkonsidraw li konsidraw ukoll l-dawk l-oqsma il jana fl-artiklu 60 tar-regolament. għanna fil-fat referenza l-interessi tal-partijiet interessati u ħana qegħdin nirrispettaw il-prinċipju tal-proporzjonalità u sussidjarjetà parti minn hekk meta aħna konna tinħejju l-att delegati il-Kummissjoni ħadmet b'mod trasparenti aħna konsultajna mal-esperti fuq il-livell nazzjonali kif ukoll mal-partijiet interessati illi huma importanti dan il-Kumitat u dan il-Parlament Ewropew kien informat b'mod regolari bl-attivitajiet tagħna u kien mistieden ukoll sabiex jipparteċipa fid-diskussjoni tagħna tielet punt matul il-perjodu ta' oġġezzjoni aħna ma qatt marċivejna oġġezzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew jew inkella min-naħa tal-Kunsill. Però da ma jfissirx illi aħna mhux qed nagħtu attenzjoni min-naħa tal-kolleġislatur fuq dawn l-atti id-delegati. Jina naħseb illi l-Kommissjoni hija lesta illi tkompli dan id-dialogu u li twieġeb għal ħtiġijiet illi jen fissu u narawx eżattament x'tip ta' miżuri għandhom ikunu implementati f'dan il-qasam. ma' parti minn hekk ir-rapport jikkonforma jikkonferma il- ħtieġa li aħna nabżon dawn l-atti id-delegati. fil fat aħna konna qegħdin inqisu li dawn is-setat ħajkonna bżonnhom il u ukoll ħalli bekk nkunu nistgħu naġġornaw irwieħna għal progress li dejjem qiegħed jinbidel malajr ħafna U għabbażi ta' dan ir-regolament għal prodotti ta' kostruzzjoni aħna qegħdin naraw li dejjem qed ikun hemm bżonn li nadottaw għat-delegati skont dak li hemm fl-artiklu 60. Importanti li aħna nwieġbu ħassib ukoll tar-rapporter u naħseb illi dawn l attif fil-fatt hemm bżonn illi inneħu ċertu restrizzjonijiet fuq il-poġġija fis-suq tal-prodotti ta' kostruzzjoni u neħu wkoll il-pis amministrattiv u burokratiku f'dan il-qassam. Mela bbażi ta' dan wara l-ewwel ħames snin ta' implementazzjoni l-Kummissjoni tqis illi huwa meħtieġ assolutament li din it-tip ta' dan din tip ta' setta tinżamm manka l-ġejjieni. Jiena nixtieq nħud l-opportunità sabiex nikkonferma li minħat tal-Kummissjoni aħna qegħdin naħdmu ħalli noħorġu b'rapport dwar l-implementazzjoni tar-regolamenti dwar prodotti ta' kostruzzjoni. Dan għandu joħroġ matul is-sena d-dieħla waħna nixtiequ l-kolleġislatur jaħdem ma naħli bekk ikollna verament kooperazzjoni fuq l-implementazzjoni ta' dan il rapport fuq dan it-test legali tant importanti. Sapri tas sena 2016 għandu joħroġ dan il rapport Ningrazzjakom. It's a bit unfortunate because the rapporteur for the Construction Products Directive is... Grazzi ħafna hija daqsxejn ta' ħasra minħabba li rapporter li huwa responsabbli għal regolament dwar il-prodotti tal-kostruzzjoni mxedha prezenti għawek fil-kamra ma xekk hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem fis-sima. Uh, one question that I... Għandi mistoqsija li smajt li ħafna membri isaqsuha fuq is-sigurta u fuq kwistjonijiet ta' sigurta kontra kasta ta' nirien, x'taħseb fuq din? Iva, jena naħseb li din hija kwestjoni daqsxejn separata, aħna qegħdin ninvestigawha iżda ma nasibx nista' nqisha fil-qalba ta' din id-diskussjoni. Okay, so it's not part of this delegated act, but it... Tajb, ġifiri din mhix parti minn dan l-att delegati, iżda tkun parti minn l-att delegati li ħarġu l-qoddim sewa, nefem? Iva, ekku. Um, the next issue is on registration of motor vehicles. Tajab, mela issa ngħaddu għal-punt li jmiss reġistrazzjoni tal-muturi tal-vetturi. tal muturi tal vetturi Naħseb li għanna l-ġewana Siċovska minnħat l-Kummissjoni Ewropea forsi hemm xi ħadd ieħor li ġifloka sabiex jitkellem dwar dan il-punt. So I understand Barbara Bonbisuto's here, is that correct? Anna l-Barbara Bizzuto mela minn flok mela jek joġbok Barbara nitolbok sabiex tatina daqxejn ta' aġġornament fuq is-sitwazzjoni li nsabu bħalissa fija fuq ir-reġistrazzjoni tal-muturi tal-vetturi. Grazzi ħafna, Signora President. Nħu gos li poġġejt dan il-punt fuq l-agenda u naħseb li l-Kummissjoni ta' importanza kbira fil-fatt jiena naħseb illi għanna taqxej ta' il-menti minnaħa tal- ċittadini tal-istati membri meta jippruvaw jiżaw vetturi li huma reġistrati fl-istati membru ieħor u dan wieħed mixkiel li qiegħed iwaqqaf is-suq waħdini milli jaħdem tajjeb. Din kienet proposta li kienet adottata minn frar tas-sena 2012 negozjati għaddhom id-dejjin L-iktar kwistjoni pendenti li hija problematika feħdan il-grupp ta' ħidma tal-Konsilja id-data tal reġistrazzjoni, ġifiri il-famuż artiklu 3. Kien hemm ċertu progress pozittiv minħabba illi matul diskussjoni tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill issa qed jidher biċ-ċar li l-istati membri kollha huma konvinti li l-artiklu 3 għandu jinżamm fil-proposta. Iżda Nafu li jem ħafna diskussjonijiet li għadhom dejjin fuq il-mod ta' kif dan l-artiklu tlita għandu jitfassal. Jista jintlaħaq kompromess li għabbażi ta' dan il-kompromess il-kriterji u l-nin xorta wahda ħajkunu il-post ta' residenza ta' min ikollu il-ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Dan ħajkun il-kriterju u l-lini sabiex wieħed kun jista' jagħmel trasferiment ta' reġistrazzjoni. Iżda, jider illi ħajkun hemm bżonn bla dubju ta' xejn ta' iktar flessibilità u ħajkun hemm bżonn ukoll ta' kriterju ta' deroga illi abbażi tiegħu aħna ħankunu nistgħu nibbażaw fuq min juża b'mod ewlieni din il-vettura. Dun huwa bażi wkoll ta' dak li intom qedtu fir-rapport minħa tal-Parlament Ewropew. Aħna għadna qegħdin niddiskutu abbozz illi fil-fatt jista' jkun aċċettabbli għall-istati membri kollha, speċjalment kien hemm ċertu stati membri li kienu mħasbin ħafna fuq eh, l-infurzar, aħna minnaħa tal-Kummissjoni l-esti illi nejnuhom sabiex jieħu kompromess Issa sakemm dan il-kompromess ikun jgħat rispetta il-ġuridikatura tal-istati membri, tal-rati tal-istati membri tal-orti tal-Ewropea tal-ġustizja. Id-diskussjonijiet iżda mixxin b'mod konstruttiv u l-qalim tal-grupp ta' ħidma tkun fjannar u nittamaw illi permezz stajk aħna ħankunu nistgħu nħejju ruħna diskussjoni fih dan il-korreper u ħanerġgħu mbagħad nkunu f'pożizzjoni li niftħu diskussjonijiet mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Dieter tixtieq illi titkellem fuq dan il-punt mbagħad għandna l-Anna Marija Grappini. Iva, Jina naħseb li din miex xi problema li ser nafu bija l-bira, diġa il-na snin li nitkellmu fuq din il-problema. il problema u konna qegħdin nidentifikawha bħala waħda mill-ikbar problemi illi fil-fatt mi m'għandix taqsam man non-tariff barriers. Jiena naħseb ukoll li l-Kummissjoni ilha taħdem u għamlu li setaw fuq dan is-suġġett ilhom jaħdmu sena 2012 fil-fatt minn meta ħarġu bil-proposta tal-regolament il-ġdid jiena dejjem qed nieħu gost illi nara xaħat mill-kum naħat tal-kommissjoni, jekk kellu jkun hemm xi ħadd illum preżenti kellu jkun rappreżentant min-naħa tal-kunsill naf illi hemm ċertu ċaqli issa fl-aħħar minnaħa tal-Kunsill, però hemm bżonn li naġġlu daqsxejn iktar ma nasibx li differenzi bejn il-pożizzjoni tal-Istati membri tant huma kbar li mhux permettulna li aħna nilqu ftehim mal-koleġislaturi, ġifieri il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew lesti illi jiddiskutu waħda mill-iktar affarijiet li hija problema ċittadini tagħna iżda l-Kunsill jidher li qed ikaxkar saqajhu ma jixtieqx jagħmel l-istess Issa, bazi ta' rida tajba li aħna eh, fil-fat ħassejna ħirġa minnaħa tal-prezidenza tal-Olanda li mis nittamaw li aħna ħankunu nistaw natu soluzzjoni għal problema li għandhom ħafna ċittadini matul is-sena d-dieħla. Sir Grappini. Grazzi ħafna, skużawni tal-li wasal daqxejn tard, iżdaħna kena dibattitu ieħor li konna d-dajin biħissa fuq dan is-suġġett nixtieq ngħidilkom illi irċivejna itra wkoll min-naħa tal-membri bid-data ta' April tas sena 2014 ma nafx ħana aħna rċivejni x'tweġiba għal din l-ittra. Aperti minn hekk il-kollega minn tal kommissjon da tgħid li ntlaħaq progress. Issa jkolli ngħid li bħalissa minkejja is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-Belġu f'pajjiżi oħrajn hemm pożizzjonijiet differenti, u interpretazzjonijiet differenti tad-dispożizzjonijiet. Meta kien hemm jekk ikun hemm il-raġel tiegħi li jiġi jżurni bil-karozza tiegħu fil-Belġu, il-karozza tiegħu ħad tkun konfiskata, allura jew kollu jħalli hawnhekk. Aħna kif jista' jkun nixtiequ li jkollna suq wahdin li jaħdem tajjeb u issa xorta waħda rridu niċċettaw dan il-fenomenu li huwa verament ta' xkiel għas-suq intern. Forsi il-Kummissjoni tatini tweġiba għal dan li qed Grazie Grazzi ħafna Iva jiena wkoll nishti illi issi progress fuq din il-kwistjoni. Fuq din il-kwistjoni tkellimna bosta drabi, il-kwistjoni li inti tikri karozza f'pajis partikolari u mbagħad tgħaddi minn pajis ieħor din hija xi ħaġa verament għolja fl-Istati Uniti jekk inti tkun possibbli tagħmel xi ħaġa jekk issa. allura forsi aħna nkunu nistgħu inċaqalqu l-vetturi mill-partijiet iktar eh, sħan tal-Ewropa u jkunu jisos u mill-partijiet iktar kisħin tal-Ewropa fis-sajf. Jina naħseb li rridu noqogħdu attenti ma nżidux mal-problemi ta' sigurtà. Nafu illi fil-fatt dawk l-avvenimenti verament atroċi u orribli f'Pariġi kienu minħabba illi kien hemm karozza mikrija fil-Belġju u mbagħad saquha lejn Franza. Jiena jekk nixtiequ li nagħmlu ktar liberalizzazzjoni ta' dan ir-reliġijiet fuq reġistrazzjoni importanti li jkun hemm ir-regoli irrispettati jkun hemm informazzjoni kollha tal-min eh, kera l-karozza eccetera ħalli aħna nkunu nafu eżattament min huwa sewwi jew nkella min huwa s-sit tal-karozza fil-każ li jkun hemm problema tal-infurzar tal-liġi jew problem tas-sigurtà dan huwa l-kumment minn naħa tiegħi u naħseb illi qabel ma nipposponu diskussjoni fuq dan is-suġġett aħna rridu naraw li nkopru dawn l-iktar punti importanti nafu li fil-pajjiżi kollha għandna sistemi iżda fin irridu naraw fil-prattika dawn ir-regoli u mhux qed ikunu rispettati. Uh, yes, I think uh, that uh, we are... Grazzi, naħseb illi dawn l-anijiet kolla eh, edin f'moħna dawk li semmejtu eh, ċertezza legali għal ċittadini jamlu ħaj aktar faċli għal professjonisti, pero anki eh, nizguraw illi kull ma noħorġu għandu jiġi infurzat u mandux għattimina l possibilita illi l-Istati membri il regoli ta' traffiku. Forsi dinja wahda me raġunijiet illi għalija edin niprovaw namlu eh, abbozz li jkun aċċettabli għal kulħadd eh, li ħaġa diffiċli però nistgħu niżgurawkom li aħna dawn l-anijiet għandna f'moħħna. Grazie. Tamel differenza. Pero fl-opinjoni tiegħi min eh, eh, tagħmel differenza meta wieħed ikollu għan f'moħħu u minnaħa l-oħra eh, billi wieħed jiżgurana illi dan l-għan se jiġi miklub. Però forsi nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. So thank you again to... Mela grazzi għal darbohra lil Karsten Jona tal-direttorat eh, tal-Kummissjoni għal politika tas suq intern u regolamentazzjoni interna fid-DG Grow. U issa ħatkellimna fu il-każijiet ta' ksur fil-prezentazzjoni. Din hija diskussjoni ta' follow-up għal skambju ta' eh, Eh, opinjonijiet li kena ma l kummissjoni fuq il kazijiet ta' ksur. U dan l-iskambju kien f'Ottubru ta' sena li għaddiet. U l-iktar fokus kien illi naraw li mumma setturi fejn l-ksur isir l-iktar u xtib ta' ksur u kem eh, id-dumu e, biex e, nalqu kas u dina għanda tkun parti mill-diskussjoni iktar wiesa tal-istrateġija ta' suq intern li kena diskussjoni fuq dal-ħoddu. Sfortunatament kienem kollegi li telqu u kellu għax kellhom jihdu seman kif diskussjoni toħra f'komitati oħra dal-ħoddu ma jfissirx però li huma mhux qegħdin isegwu dan ir-rapport sen niċċirkolaw bl-email il-membri kollha eh, tal-kumitatu għal membri sostituti aktar tard. Mela, il-kwistjoni l-iktar importantija fuq l-implementazzjoni tal-ksur, kif nistaw aħna nejnu biex nitfaw dawl fuq dawn il f'dan il-ksur u bekk niprovaw nirsolvu il-kwestjonijiet. Mela, issa nishtiqnat il-mikrofonu l-Kerstin Jorna biex tatina din il-prezentazzjoni. Grazzi. Jina meta ġejt l-ħar darba kienat memx l-istrateġija ta' su intern, sara tanġit adottata u e, e, biex issir biex taħdem tajjeb hija waħda mill-pilastri tal-istrateġija tagħna u nixtieq għal daqstant norikom fi slide waħda jekk taħdem. Hawnhekk għandna iċ-ċiklu ta' konformità, compliance cycle. Qed nippruvaw eh, nipprojettaw l-slide eh, relativa. Hu l-ħin li għandek bżon biex tpoġġe fuq l-iskrin u biex deranġaw id-dwal. Mela, biex taħdem, nistaw nirranġaw id-dawl għax in-nibżawis li ma nistawx naraw dan naraw din is-slide irridu namlu mod illi nkunu nistgħu naraw l-iskrin. Tekniċi Sanerġa nerġa' ngħid, id-dwal nistgħu nbaxxuhom biex inkunu nistgħu naraw l-iskrin? dip the lights. I know that that means that the TV cameras won't be able to look at our face. E, Dbaxxu dwal, pero nafli fisser dan il-limbat ma tkunux nistgħu naraw l-uċuħ tal-persuni li qed jitkellmu fuq fuq l-screens, pero dan mux importanti. L-iktar importanti għawnek hija li naraw is-slides. just talk? I'll walk you through. Nista jena nibda il-prezentazzjoni sta tantu għanedkom xinu ċiklu. Għadan huwa ċiklu. Dan huwa ċiklu tar regola. Naturalment jibda bi proposta tal-Kommissjoni u mbagħad tiġi adottata mill-Leġislatura Ewropew. Però mbagħad nibdew bil-problemi għax il-Ministri imorru lura fil-kapitali tagħhom u jinsew xamlu waqt li kienu fi Brussell. U allora l-ewwel ħaġa hija kif nistgħu dawn il-direttivi eh, eh, namlu mod li jsiru liġi fl-Istati membri. L-Istati membri tiebu biex jieħdu inqas żmien fit trasposizzjoni però anke hemm kwistjoni anke tal-kwalità tal-leġislazzjoni ta' trasposizzjoni. Aħna nsibu leġislazzjonijiet li ma jkoprux kollox, u mbagħad insibu leġislazzjoni anki li tkopri kollox barra mid-direttiva. Illi dina najdu laħna gold plating f'dan il-kas. F'dan il-kas, fil-departimenti tal-Kummissjoni, il-kollegi jirċevu ħafna dokumentazzjoni u eh, l-inċentiva biex tħares lej dawn id-dokumenti u wieħed jikkontrollhom miex għawlija ħafna għax hemm ħafna. Allora l-ewwel ħaġa li nipproponu hija li nużaw analitika ta' data illi anki il-settur pubbliku jistaw jużawa din id-data analytics. U bħalissa din nibnu data analytics illi tippermettilna eh, tiverifika fi żmien ġimgħa jekk il-leġislazzjoni eh, eh, eh, trasposta tkoprix il-maġġoranza u jekk jiex anki edha tnaqqas il-gold plating Eh, u bekk inkunu nafu malajr eh, kemm xinuma l-elementi li ġew li daħlu fil-liġi u jekk hemm xwis. Din hija l-ewwel ħaġa, l-ewwel pass. Meta il-direttiva eh, tkun daħlet fil-liġijiet tal-Istati membri, allura b'dan il-każ tiġi applikata me ċittadini mill-kumpaniji, mill-operaturi privati u hija applikata wkoll mill-awtoritajiet pubbliċi wkoll. U naraw noqqasijiet fil-naħat kollha. Il-kumpaniji u ċittadini spess jgħidu jiena ma konx naf li kelli dan id-dritt, jiena ma konx naf li stajt nuża din l-opportunità għax ma jsibuix fil-leġijiet nazzjonali. Eh, il-kuxenza miex mqajma bizzejiet, il-kumpaniji li tkellimtu fuqhom dal ħodu l-startups li jizviluppaw prodotti u servizzi ġodda ma jafux fejn għandhom isibu din il-leġislazzjoni li tkun applikabli għal amir tagħhom. Allora, umbat għanna l-autoritajiet tal-Istati membri illi huma stess irridu jizguraw illi jieġu applikati ir-regoli, sorveljanza tas suq hawnhekk anke hawnhekk naraw illi mhumiex E, prioritajiet tal-istati membri li jiffinanzjaw l-autoritajiet ta' sorveljanza ta' suq u din nifmuha. Ma daw l-autoritajiet barra minn hekk mhumiex marbutin fl-imkien. Għax m'għandniex l-istrumenti ġusti l-lum biex niżguraw illi meta prodott jiġi skopert fi stat membru illi eh, l-informazzjoni eh, tiċċirkola fuq prodotti li mhuwiex Eh, eh, eh, konformi. Meta sir verifika fos f'qasam, għandu jiġi dan rikonoxxut kull imkien. U għal daqstan tiridu in-tejbu s-sorvenz tassu u nizguraw l-autoritajiet ikonu għedin jikomunikaw f'ċet f'netwerk, f'network u li jkollhom mezzi effiċenti biex jirtirawhom il-prodotti mhux konformi missu. Ħafna minn dawn il-prodotti jiġu minn barra mill-Unjoni Ewropea u din hija problema għall autoritajiet E, aħna dal-oddu tkellimna fuq l-awareness, ħafna drabi l-operaturi ekonomiċi ma jkunux jafu u rridu illi eh, tkun iktar ċara u trasparenti x'inhuma id-drittijiet u l-liġijiet li rridu jiġu forzati. U b'mod partikolari il-Digital Single Gateway, ċoħ post wieħed fejn l-operaturi u l-kumpaniji jistaw jisibu l-informazzjoni li għandhom bżon biex jagħmlu l-ħidma tagħhom. U anki biex jisibu l-assistenza kollha li għandhom bżon biex jifmu uh, kif u li ma regoli għandhom japplikaw. Entkom sammejtu l-punti ta' kontat singolu, punti singoli ta' kontat fuq il-prodotti li mumma u anki networks li għandhom jiġu fl-imkien. U bat għanna il-parti tal-infurzar intelligenti, ċoħe il-parti li ti riguarda il-nuqqas il, il, il, ta' konformità, il-ksur. Naturalment ekan 500 miljon ta' konsumaturi u 28 stat membru, irridu nkunu verament intelligenti fuq kif namlu l-inforzament. U kif nistaw aħna eh, eh, eh, inħarsu lejn l-iktar problemi importanti. Hawnhekk qed naraw xejra mill-2008 meta bdejna l fazi pilota tal-Unjoni Ewropea tal infurza tal-kooperazzjoni, qed naraw li hemm tnaqqis tal-45% tal-każi pendenti. Hemm 730 każ u qabel kien hemm iktar minn 1000 każ. U nħawsu aħna li issa qed taħdem. Aħna nitkellmu mal-Istat Membru kmieni u niddiskutu kif nistgħu nirsolvu il-problema, aħna nikkooperaw fis soluzzjoni Meta ngħidu aħna eh, infurzar intelligenti, fisser li nużaw il-ksur biex eh, il-politika ta' suq intern eh, hija taħdem aħjar, insaħħu in l-effiċenza ta' regolament. Inneħu il-xkil li rigordaw l-investiment, il-pakett ta' ksur li aħna eh, nedejna fuq il-ħtiġijiet eh, għal għal service providers. Jon kellu nużaw anki eh, il-dawn proċeduri biex ir-regoli ġodda jkunu superflui għax nistaw nużaw minn flok il-arfin reċiproku. Umbat, il-politika ta' xiri pubbliku nistaw niftħu l-swieq tal-istati membri għal xiri pubbliku. Smart ifisser anki li nifukaw fuq il-bidliet fis-setturi u f'ċerti pajjiżi. L-eżempju iktar reċenti li għanna huwa meta l-Kummissarju Biankowska e, e, proponiet li toħroġ ksur kontra sitt stati membri imħabba nuqqas ta' rispett tal artikolu 50 ta' direttiva ta' servizzi. Skont din id-direttiva li stati membri jistaw jimponu e, ħtiġijiet ta' shareholding jistaw jamluħ biss jekk din hija l-uniku mod biex tilħaq il-lan dawnu huma l-mezzi proporzjonali. U stati membri għajdu peress li u għaparti mill liġi tana l allora proporzjonali. U aħna ma nisfidawx dan, dan kien pakket li għarotajna f'Ġunju li għadda. Jiena nixtieq hawnhekk norikom issa slajd oħra illi ija eh, l-opinjonijiet raġonati L-opinjoniet raġunati hija l-istat illi fija il-kooperazzjoni amministrativa sib illi e, e, e, e falliment tal-tentativ li nsibu soluzzjoni mal-Istat membru. U dawn l-istati, dawn il-każijiet ngħidulhom jekk idkom ma tagħmlux hekk noħdukom il-qorti għax din hija ħaġa importanti. Allora, attualment għandna 214 każ illi waslu f'dan l-istat tal-opinjoni raġunata fi slide li miss bat għanna dawn il-opinjonijiet per settur u per pajis. Mela, l-ewwel eh, per settur. Nixtieq imur lura fuq slide l-oħra. Et naraw hawnhekk illi dawn il paketti jisiru iktar immirati fuq l-ambjent, per eżempju għanna 16 il-każ fuq il-applikazzjoni ħażina tal-direttivi eh, tal-kwalità tal-arja. Erġaw lura jekk joġobkom fuq is-slide ta' qabel. Din din eh, per settur għal dawk eh, għal dawk li jista, ma jistaw jaraw fuq għanna l-ambjent, mbagħad trasport, mbagħad it-taxxa, mbagħad l impigi u ġustizzja affarijiet interni. Il-ċelesti huwa fejn diġamar mar l orti u il-blu skur huwa fejn hemm huwa fil tal-opinjoni raġunata għanna kazijiet fuq il-ġestjoni tal-iskart u fit-trasporti għanna 10 kazijiet fuq fu il-leġislazzjoni fuq il-licenza u fuq il-punti preċedenti anki fuq il-reġistrazzjoni tal-vetturi għanna 20 kas kontra l-istati membri fuq il-reġistrazzjoni u li għandhom stadi differenti tal-proċedura tal-ksur pero edin nirfina u u edin nittamaw li għawnek se titjib. U għax dan huwa għax dan huwa eh, każ li juri eh, falliment ta' situazzjoni attwali. Fil-parti tal-ġustizja hemm seba' każijiet fuq l-implementazzjoni ta' direttiva fuq id-drittijiet ta' ċittadini eh, id-dritt ta' ċaliq ħieles, direttiva fuq ċaliq ħieles. Umbat dan din slide torina per pajis. Hawnhekk u għacċar li jem differenzi gbar bejn stat membru iħor. U qed tajt li memx differenzi bejn stat tipi oħrajn ta' stati membri. Dinja l-parti tiegħi fuq il-ksur. U mbagħad nista' ngħidilkom iktar tard kif nistgħu nikkooperaw fuq dawn il-kwistjonijiet, però qabel nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom fuq kwistjoni oħra importanti, strumenti ieħor importanti biex nevitaw biex ikonna implementazzjoni aħjar, ċoħe il-proċedura ta' notifika. L-istati membri jridu jinnotifikaw jew jew jabbozzaw il-leġislazzjoni teknika qabel ma jistgħu qabel ma jkunu adottati mill-Parlament Nazzjonali u hemm tliet xhur illi fihom il kemm l-Istat membru kif ukoll il-Kummissjoni jistgħu jikkummentaw u jitolbu eh, bidla. Din najdu aħna l-antikamera tas-suq intern, għax f'din l-antikamera aħna nistgħu nevitaw eh, li jinħolqu xkiel eh, qabel ma jiġu maħluqin. Prevenzjoni u muxkura kura. Dina hija wkoll prodott tal-Parlament Ewropew għax ġi kodifikat fl-2015 dan il, din il-proċedura. ċanna unek, biex natikom idea ta' kemija importanti, għanna xi seba mit notifika mill-Istat membru nirċevu mill-ant l-Istati membri. Seba mit abbozz ta' notifika. U fuq media il-Kommissjoni tibat xi sebejn opinjoni dettaljata U dan e, e, e, eso qed jgħid yellow card għax hekk ngħidulu maħna jekk timplementew daw tkunu qegħdin timxu fisku fiksur. U xi 150 kumment kull sena li nkunu qed ngħidulhom erġgħu arawa di għax tistgħu ttejbuha. Ma dan huwa kooperazzjoni ta' peer process u għanna xi media ta' xi sebgħin yellow cards anki mill-istati membri l-oħrajn u l-operaturi jistaw jisibu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn b'sajt li jisima Tris. Il-lija xi mittelf hit kull sena, kull kull xar. Eh, u hemm interess li wieħed jieħu sem f'dan il-proċess eh, għax kulħadd E, e importanti e, għax dak li niġu eliminat f'dan l-istadju jfisser li memxa fejn inkwitaw fuq un bat iktar tard. Anki l-orti tal-ġustizja għettejna għax dina għalet li jek stat membru ma jinnotifikax meta suppost jinnotifika, allora din il-regola, din il-liġi ma tistax tiġi mbagħad opposta e, fil-orti. U l-avukati dejjem qed jaraw dejjem iktar din is-sitwazzjoni. Mela kif nistgħu issa naħdmu flimkien biex intejbu il-konformità eh, mm, fuq is-suq intern. L-ewwel net hemm il-kwistjoni ta' trasposizzjoni fuqta. Għax hekk wieħed jadotta liġi fi Brussell u ma jaslux fl-Istati membri l-effett huwa zero tistaw tejnuna nispiegaw l-gvarni nazjonali il bżon li kunem implementazzjoni fuqta. U għawnek għaw lista ta' direttivi kollax, 140 b'kollox illi illi se jitħlu, illi se, illi se iridu jiġu trasposti fil-mandat ta'kom. Intkom eh, tistaw tejnuna eh, fil-pajizi. Eh, Umbat hemm anki il-kultura ta' konformità li għal idea tal-istrateġija tal-suq intern. Fil-pakket li tajtkom, aħna tajtkom tajnikom lista ta' informazzjoni fuq l-istampa li l-Kummissjoni tippubblika kull xar meta jadottaw id-deċiżjonijiet ta' ksur u għal eh, opinjonijiet raġunati Eh, dawk il 2014 li tajtkom, il-Kommissjoni għandha ħafna informazzjoni fuq dawn il-kazi. U għawnek eh, nara mot anki kif tistaw tejnuna eh, u din l-informazzjoni hija disponibli pubblikament u nistaw anki nibatulkom il-link. Il-Kommissjoni tiddeċidi kull xar li maksur ta' dotta minn ħlif fjannar u mbagħad il-lista tiġi pubblikata kull xahar. Umbat hemm notifika tal-abbozzi ta' leġislazzjoni. Naraw li hemm differenza li hemm kultura differenti bejn stat membri u oħrajn. Hemm minn dawk li jinnotifikaw ħafna u hemm oħrajn li ma jinnotifikaw qatt u jagħmlu biss kummenti. Aħna qed nippruvaw nimxu nifmu kemm ma ġiex notifikat, imma il-proċedura <laughs> eh, għanda reputazzjoni ta' magna ta' salzet u mandiċ l-attenzjoni illi għandu ikolla għall-istat membru għax jekk il-kumpaniji ta' ta', ta dak l-istat membru jisibu problemi meta jirġu jesportaw mħabba regolamenti e, illi kellhom ineħħu fil-każ eh, ta' abbozz allora dan jkun messaċ pozittiv ħafna. Aħna l-esti anki namlu workshops eh, fil-Istat membru biex nispjegaw il-proċedura ta' notifika. U b'dan jiena nistannala nala il prezentazzjoni eh, fuq kif aħna naraw il-konformità tal-Kummissjoni tista' taħdem fil-istrateġija tasso intern. Lucy Anderson, grazzi tas-sew ta' dik il-prezentazzjoni utli ħafna għandi xi mistoqsijiet. Nixtieq inkun naf kif tikkategorizzaw dawn il-każijiet meta mqabla fuq ir-rapp mar-rapport eh, ġenerali fuq l-implementazzjoni. Milli nista' nara dan huwa in-nofs tal-ammont tal-eta każijiet kif għalhekk tiddeċidu li kas ikun jaqa taħt is-suq intern jew le. U apparti minn hekk il-kwistjonijiet ta' fejn hemm livelli għolja ta' ksur, ta' kżiet ta' ksur, l-ambjent huwa fost eh, l-iktar u anke trasport fuq l-ambjent din hija problema li ilha għaddejja u ġiet ukoll imsemmija mill-Parlament u mill-Kumitat eh, tal-Affarijiet Legali id-drittijiet ambientali huma benefiċċju prinċipali u xaħġa li kważi kulħadd jaqbel fuqha li ikun hemm kompetenza għall-Ewropea għal kwistjonijiet li huma daqstant importanti jiena jidher li li f'dan is-settur hemm bżonn li dan il-kumitat u mhux dan il-kumitat biss naraw l-affarijiet aktar mill-viċin strumenti legali iktar speċifiċi taħt artiklu 298 ta' trattat biex ikollna regolamentazzjoni speċifika biex tingħata għajnuna fosma fejn ikunem problemi f'ċertu każijiet ta' ksur. Mill-perspettiva ta' suq intern, ma nafx jekk tistax t-kommenta dwar dan, jew forsi l-kollegi tagħkom mill-qasam legali jistgħu tuna din ir-risposta. L-Onorevoli Grappini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 qabel ma jimplementaw direttiva jekk pereżempju id-data ta' skadenza tkun ħat iskadi il-lum jippruvaw jimplementawa il bira jew il t lura, ġifieri naħseb li hemm bżonn li jkun hemm iktar kontroll. Iżda hemm bosta affarijiet illi ixxeklu il-kompetizzjoni u naħseb il-standards mhumiex l-aħjar laqqas. Issa fuq il-notifika. Aħna fil-fatt konna edna l-Kummissjoni, konna edna li proġett bħal dan ma jistax ikun imwaqaf umbat aħna naraw illi wara il-proċedura tal-ftuħ ta' tenders pubbliċi umbat naraw li l-proġett xorta waħda ma jkunx implementata l-snin sħaħ jiena kont i proponejt illi għandha tkun imposta sanzjoni għal dawk illi fil-fatt fuq dawk illi ikunu edin iweħlu proġett bħal dan imbagħad ir-raġuni tagħhom ma tkunx ġustifikata. Iżda jiena kemm il-darba ngħid mill-esperjenza tiegħi stess illi proċeduri miftuħa anka għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju mumiex miftuħin bizzet sabiex iħedġuwom, sabiex jipparteċipaw. Iżda anke komissjoni kummissjoni qalet li dan il mekanizmu ta' disċiplina għal dawk li xeklu dan il-proċess fil-fatt hija xi ħaġa illi tinkwetana wkoll. Apparti minn hekk jiena osservajt illi iktar ma jkun imkollna stat membru li jkun iżviluppat, u ktar ma jkollu indikaturi, iktar ħajqet ikun hemm disċiplina fis-suq waħdini minnaħa ta' dawk istati membri. Kif taħseb illi dawn it-tnejn jorbtu ma' xulxin? Thank you very much for this, um, Kirsten. Uh, grazzi tassew, Kirsten, u grazzi tal-li batina din l-informazzjoni. Ħasra li waslet l-bira, ġifiri mux kullħat kallu ċans jara u forsi għat irridu narawa il-qoddim biex kolla ċans naraw l-affarijiet. Hija xi ħaġa pjuttost interessanti għaliex eh, wasalli rapport ukoll illi jindirizza xi każijiet prinċipali u naħseb li tkun xi ħaġa interessanti ħafna li nippruvaw nifmu kif nistgħu ngħinu b'din l-ideja li nifukaw iktar fuq dawn il-każijiet ta' ksuru kif tittieħed azzjoni biex nkunu nistgħu nifmu dawn il-każijiet partikolari u anke biex narbot ma dak li qalet Lucy fejn ikollok ċertu każijiet importanti li jiġu enfasizzati. Naf li diffiċli li tiddeċidi kif se tażel imma darba dawn ikunu fuq livell ta' opinjoni ta' ikunu fil-qassam pubbliku imbat U għalhekk ikun aħjar li nkunu informati aħna dwar il-politika li nkunu qegħdin nieħdu jekk nifmu aħjar il-każijiet ta' ksur li jkunu qegħdin isaħħu. Per eżempju, waħda mill-list waħda li għandkom hija kas fil-Greċja li mhijiex f'konformità mal-direttiva dwar l-energy performance oħra fi Franza u fl-Olanda dwar l-efficienza tal-direttiva tal-efficienza tal-enerġija. Anke fuq it-trattament tal-ilma tal tal-water waste. Forsi nistaw nif, provaw nifmu lema minn dawn il-każijiet l-aktar li kollom impatt u għalfejn għandna ninkwetaw fuq ċertu uħut minnhom oħrajn le hemm xi mod li bih nistaw naraw jekk tkunx kustjoni ta' leġizlazzjoni tagħna jew le. F'kull trialogu illi kollna l-aħħar diskussjoni li ssir tkun meta se tkun id-data ta' implementazzjoni ta' trasposizzjoni fil-parlament ħafna drabi jgħidu ejja nippruvaw nagħmluha malajr il-kunsil jitolbuna illi jkollhom aktar ħin. Din hija parti mill-problema li nippretendu li ċertu membri tal-kunsil jieħdu azzjoni malajr għax mhux kulħadd ikollu r riżorsi u l-kapaċità li jagħmel dan. Forsi li jridu niksbu bilanċ aħjar biex niżguraw illi il-leġizlazzjoni li naqblu fuqa illum ma nistennewx tlieta jew erba' snin qabel ma tiġi implementata. Nhar it-tnejn konna din niddiskutu wkoll il-fatt illi fl-2008 dan il-Kumitat qabel li l-Kummissjoni toħroġ bibtajri ta' implementazzjoni fuq id-deattivazzjoni tal-armi tan-nar u domna seba' snin biex qbilna u sadattant intilfu ħafna ħajjiet ma jistax ikun nibqaw għaddejjin b'dan il-mod, irrid ikollna dati u mbagħad ma jistax ikun dawn ma jintlaħqux dawn id-dati. Naħseb li tkun xi ħaġa pożittiva jekk nibatu permezz tal-email dan il pakkett li jintibattilna u l-membri kollom l-opportunità li kollom diskussjoni oħra dwar forsi fiħdan il-gruppi kollha. Jien nixtieq ninkoraġġixxi l kull grupp biex jaħtar membru eh, prinċipali li jkun qed isegwi dan il-fajl biex ikun hemm ukoll studju sabiex naraw kif nistgħu nidentifikaw mhux neċessarjament l-aktar każijiet importanti għaliex tpoġġikom f'pożizzjoni diffiċli, imma li ma każijiet għandna nsegwu biex nkunu nafu kif għandna nistabbilixxu leġiżlazzjoni leġislazzjoni aħjar. Inti għamilt ukoll punt eċċellenti fuq l-ammont ta' każijiet ta' ksur li naqas bin-nofs minn meta eh, introduċejtu il-peer review. Forsi minn meta bdew dawn il-peer-to-peer reviews ikkontribwixxew eh, biex ikun hemm iktar interess ma nafx jekk tixtiex tikkommenta fuq dawn il-punti. Iva, grazzi. Il-ċiklu li jorejtkom aktar kmini. Eh, ovvjament, wieħed ikun jaf jekk il-kejkux tajjeb meta jduqu. Imma, hawnhekk meta noħorġu b'xi liġijiet, dawn jidħlu fis-sef 28 pajjiż li ġoffitwa b'modi differenti u permezz tal-każiet ta' ksur nkunu nafu x'titjibiet hemm bżonn li jsiru bħal pereżempju ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil kasta reġistrazzjoni tal-vetturi. U aħna ekk ridu nifmu bil-konformità u smart enforcement iġifiri li konna di l-informazzjoni u ndaħluha fiħdan il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni dwar politika. Għalhekk aħna nkunu grati jekk nkunu nistaw naħdmu fuq din il-ħaġa. Issa il-konformità ta' infurzar il-konformità hija xi ħaġa li inti tinforza. Imma l-ewwel tittiżgura li jkun hemm konformità tagħti l-opportunità dak li jkun ikun konformi qabel ma tinforza. Fir-rigward tal-każijiet, aħna lesser niddiskutu diskutuh dan il-punt anke fuq il-żoni li iktar import, l-qosma iktar importanti u aħna u kol eddin nipruvaw insegu il-kazistika kollha tal-qrati għaliex ħafna drabi tosserva li kunem dejjem l-istess problemi. Mux neċessarjament bl-istess parti tal-leġizlazzjoni, imma forsi l-istess mekkanizmu li ma jkunx qed jgħin. Il-proposta tagħna per eżempju dwar is sorverjanza tas-sod dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li Ikonna leġislazzjoni differenti u dwar il-trattatu sorveljanza tas suq dan jiddependi ħafna drabi mill-istrument leġislattiv. Jekk aħna iridu l awtoritajiet tagħna il-500 autorità ta' sorveljanza tas suq jekk iriduhom milli jaħdmu flimkien u jkollhom ċertu setat mela jridu niffaċilitaw niffaċilitawlhom ħajjithom nipruvaw namluha kemm jista' jkun koerenti sabiex huma jimplementaw dawn ir-regoli Jina għalek naħseb illi iċiklu ta' konformita u għastampa importanti li rridu nżommu f'maħna u bekk għanna l-possibilità li naħdmu fl-imkien. Nixtieq nagħmel punt wieħed fuq eh, l remedja xiri pubbliku u l-punt dwar l-investiment. L-istrateġija tagħna hija li noffru għajnuna ex ante u mhux ex post sabiex naħdmu flimkien fuq l-investimenti prinċipali, l-investimenti l-kbar u nizguraw li l-proċess ta' ġiri pubbliku ikun miexi fi triq it-tajba u ma jkunx hemm dewmin għall-investiment hekk kif pjanat. Dan huwa wieħed dinja waħda mill-proposti eh, li hija mirata għal din il-kwestjoni. Naħseb li dak kollox għalija. jimporta jekk tweġibna fuq il-mistoqsija li għamilt fuq il-kategorizzazzjoni? Din hija diskussjoni li kellna meta żviluppajna l-scoreboard għas-suq uniku. il-definizzjoni legali kienet illi l-leġizzazzjoni tas uniku hija kwalunkwe ħaġa ibbażata fuq il-bażi legali tas uniku u il-bazi legali tas-suq uniku kollu jevolvi madwar dan. Aħna ridna naqtaw, ridna naqtaw linja ximkien u għalhekk iddeċidejna b'dan il-mod. Nixtieq nagħmel mistoqsija oħra. Il-fact sheet li intibattilna fuq il- pakketti u deċiżjonijiet prinċipali ta' Novembru għandna 18 il-deċiżjoni. Dan huwa ammont normali ta' kull xar oli baxx kummissjoni dan l-ammont ivarja. Jina għal bidu ħsibt li forsi nibat il-kom eh, l-ammonti għal sena mux lokal xar. Illi x-lammonti ivarjaw. Għanna 10 minuti oħra qabel nibdew il-punt li jmiss. Forse nista naqralkom dawn it-18 il-każ biex kunu tafu x'inhuma fuq l-enerġija, il-Greċja u id-direttiva dwar Ranger Performance Franza u l-Olanda fuq l-effiċenza enerġetika Franza fuq il-skart radioattiv il-Greċja. il skart radioattiv il greċja fuq it-trattament tal-ilma li mhux adekwat. Ir-Rumanija fuq ir-regoli dwar il-kobrit fuq il-leġislazzjoni dwar l-ilma, fuq istabilta finanzjarja, il-Lussemburgu fuq dipendenza zejda fuq il-credit rating, servizzi finanzjarji, ħames stat membri fuq l-assigurazzjoni il-Bulgarija, Lussemburgu, Slovenja u l-Svezja, fuq is-suq intern għanna kas kontra l-Ungerija fir-rigward ta' regoli ta' xiri pubbliku fir-rigward tal-impjant tal-, -impjant tal impjant l enerġija nukleari fil-Belġu dwar il-Single Permit Directive issa dajna l-immigrazzjoni u affarijiet interni ċipru fuq ir-rikas tal-Eurodac il-mobilta Polonja fuq reġistri ta' trasport elettroniku Għanna u koll kustjoni fuq il-turizmu u licenzi tas għas għanna l-Italja fost oħrajn, Polonja fuq l-electronic tolling u fuq l-Unjoni ta' Taxxa għanna l-Ġermanja fuq il regoli tal-Wirt, Spanja fuq eh, taxxi għall entitajiet mhux nazzjonali u l-Olanda fuq it-trattat dwar it-tassazzjoni doppja bejn fi trattat ta' tassazzjoni bejn l-Olanda u l-Ġappun. Ma nafx jekk il-komitat għandux, kull komitat għandux jibda jaqra dawn il-każijiet e, fil-komitati tagħhom kull min ikun qed jiġri miżjud mal-lista ta' deċiżjonijiet ewlenin tagħkom sabiex aħna nkunu nafu anke f'kull komitat jekk le l lesta li dan naqraħ qabel kull votazzjoni sabiex kulħadd ikun jaf x'qed jiġri. Dan huwa biss suġġeriment. Forse nistgħu niddiskutuh, niddiskutuha din l-idea l-Kommissjoni. Grazzi, il-lista tiegħek hija il-press release deċiżjoni tal-Kommissjoni u mhux biss fuq is-suq uniku. Imma, jekk għandkom żewġ minuti oħra, jien nixtieq naqralkom xi punti illi l-istati membri ħarġu abbozz ta' regoli dwarhom u fejn aħna irnexxilna nneħħu l-ostakli. Jekk joġbok. Ħarisna lejn l-aħħar ħames snin u istatturi fejn identifikajna attività leġislattiva minnaħa tal-Istati membri kienu l-effiċjenza enerġetika tal-bini, il-bankini, il-sigurta tal-bini, prodotti agrikoli, ikel u xorb tamir ta' radio telekomunikazzjoni, il-pakketjar u l-skart eh, tal-pakketjar, l-skart biodegradabli. Ir-realtà tas uniku eh, qed narawa hawnhekk u aħna dan naqlbuh għal-lingwi kollha fi żmien tliet xhur u dak li jkun ikollu possibilità li jkun jagħmel skambju mill-istati membri f'dawk dak il-periodu ta' tliet xhur u li jinformaw li xulxin għaliex per eżempju jajdu li din ħa għamla diffiċli għal-kompanija tijaj biex topera f'pajjiżek minħabba liġijiet differenti. U f'daqqa waħda per eżempju jkunem 15 il-leġizlazzjoni fuq xaġa partikolari għalfrandu jkunem 15 leġizlazzjoni differenti din hija għodda utli ħafna u miex marufa bizzejiet. Forsi tistaw tejnuna biex tkun iktar marufa l-Parlament Nazzjonali ma toġobomx. Għaliex eh, kollom proposta u rridu jistennew tlet xhur. Din tifima imma li kieku tejnuna nispjegaw kemm tista' tkun ta' għajnuna għaċ-ċittadini u l-kumpaniji ta' dawk il-pajjiżi biex jimxu ma' dawn ir-regoli, naħseb illi tista' telimna ostakli għal kulħadd. Għanna zewċ rapporti li ser zewċ rapporti tal-inizjattiva propju f'dan il-Parlament wieħed fuq il istrateġija ta' suq uniku tal-Arakomi u li ieħor it-tneħħija ta' non-tariff barriers fiħda l-Unjoni Ewropea li qed imexxi Don Dalton. Dan naħseb li għatnejn li huma mod partikolari għal dak tal-ostakli non-tariffari anke fih dan is-semestru Ewropew din hija xi ħaġa annwali, nistgħu ninkoraġġi xogħol dawn iż-żewġ rapporters biex jikkonsidraw dak li inti għadek kemat jekk nistgħux noħolqu iktar għarfien dwar dan il-punt. Inti semmejt ukoll li xi kultant ir-regoli tal-Istati membri ikunu qegħdin waqfu milli l-kumpaniji tagħhom stess jesportaw għaliex din dan huwa approach interessanti ta' kif tħallsajn is uniku. Inti qed twaqqaf fil-kumpaniji tiegħek milli jikbru. Dan huwa aspett importanti ħafna. Għaliex jibda l-affarijiet b'mod iktar pożittiv għal-leġislaturi nazzjonali. Grazzi tassew Kirsten ta' din id-diskussjoni interessanti ħafna. mela meta nkun qed naqra il-lista ta' ksur forsi inti tkun tridna wkoll naqraw il-lista ta' fejn ittieħdet azzjoni biex jitwaqqaf il-ksur din tkun interessanti u utli wkoll. Grazzi. The next item on the agenda. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa aġġornament rigward eh, is-sigurtà tan netwerk u l-informazzjoni rapporter Andrea Schwab mhux qiegħed hawnhekk minħabba impenji li għandu band oħra. Iżda nista' inħabbar fismu illi wara sentejn u nofs ta' negozjati il-ħaqna ftejn politiku f'duq din id-direttiva nhar it-tnejn fil-għaxija. U nixtieq nirringrazzja minn iħalbi lil Andreas kif ukoll lit-tim tiegħu mod partikolari Astrid illi ħadmet ħafna u anke Birgit Hart mis-segretarjat ta' Limko. U it shadows Nikola Danti li kien involut anka fid-diskussjonijiet illi kellna matul il-lejl. Kien hemm partecipazzjoni interessanti ħafna. Mela ħanamlkom taqsira u anke għal-minuti, il-leġislazzjoni kienet tkopri numru ta' osma mod partikolari operaturi ta' servizzi essenzjali bħal trasport, l-enerġija u l-banking li jridu jġestjonaw ir-riski online u jridu jirrapportaw dawn l-inċidenti. Aħna daħħalna proċedura ta' identifikazzjoni komuni parametri li rridu jiġu ikkonsidrati u anke mekkanizmu ta' konsultazzjoni bejn l-istati membri f'każijiet transkonfinali qabel ma jiġu identifikati l-operaturi. Fuq il-Digital Service Providers f'dan il-Kumitat u fil-Kumitat ITRE ma ridniex illi dawn il-providers jaqgħu taħt l-ambitu ta' din id-direttiva għaliex konna mħazbin bil-reġimi ta' rapporti differenti fi 28 stat membru l-ħakna kompromess għabbażi ta' approċ ta' armonizzazzjoni u eżenzjoni għal intrapriżi żgħar u mikrointrapriżi. Se jkun hemm ukoll kriterju ta' awdizzjar ex post biex il-kumpaniji nifisom idaħlu dawn il-kriterji ta' sigurta u imbagħad ir-reviżjoni ta' ex post E, issir ukoll sabiex niżguraw illi jkun hemm livell adegwat ta' responsabilta min-naħa tal-kumpaniji minna ma jkun hemm awditjar iżejjed u li jkun hemm proċedura ta' notifika. Is-social networks u l-payment gateways mhux ħajkunu parti imma l-e-commerce platforms u search engines u cloud computing se jkunu f'din din il se jkunu jaqgħu taħta anke bħala cloud computing li joffru servizz għal providers oħrajn. Rrid ikun hemm għalhekk kriterji għal rapportar f'każijiet li huma konxi tagħhom. Aktar kooperazzjoni wkoll bejn l-istati membri u jkun hemm anke koordinat hemm rol tal-koordinazzjoni kunut eh, ta' nisa il-ftejn finali ser jiġi adottat mill-Kunsill wara li jirrevedu il-ġuristi lingwisti mbagħad ikun hemm perjodu ta' trasposizzjoni ta' 21 xar u 6 xhur għall-identifikazzjoni ta' infrastruttura prinċipali għalhekk nifraħ lil kull min kien involut. Nikola. Tista' toħodilna il-mikrofonu. Devo solo, Presidente, ringraziare Grazzi ħafna xtaqt nirringrazzja lill Andreas li mhux hija tawwek iżda Nixtri nirringrazzjak jiena minn qalbi għal dan ix-xogħol kollu li sar f'dan l-aħħar ftit xhur matul it-trilogu l-Presidenza tal-Lussemburgu għenuna ħafna riżultat li ntlaħaq kien wieħed importanti u għalmenu fuq is-sigurtà tal- eh, networks fil-fat li xi ħaġa importanti ħafna speċjalment f'dan il-moment, forsi ma l-ħaqnix l-għannijiet kolla li aħna stabilixxejna, pero importanti ħafna li konna iktar kooperazzjoni, iktar sinerġija bej l-istati membri, ġifiri importanti li nibdew bi proċess li jista' jgarantixxi l-ċittadini Ewropej, l-istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej, u jħarrisom f'dan il-qasam tant importanti ġifiri s sigurta ta' networks. Nirringrazzja għal daw kollha li segwew id-diskussjonijiet. Ma' għal periodu twil ħafna jiena fil-fatt kont wasal ta' unek u meta konna wasalna mill-ewwel bdejna naħdmu u inna minn Ottubru tas-sena li għaddiet għaddejjin, ġifiri naħseb li verament dan huwa xhieda tal-fatt ta' kemm kien diffiċli li nsibu soluzzjoni fl-aħħar iżda fl-aħħar nistgħu naħsbu ngħidu li wasalna riżultat ta' sodisfazzjon għalina l-koll. Ringrazzjakom. completely agree. Naqbel perfettament, vera kien diffiċli li aħna nikkoordinaw mal-prezidenti differenti u biex nipruvaw naħdmu fl-imkien ġifiri nittama illi l-istruttura ta' kooperazzjoni tagħna u s-sigurtà tan-networks tagħna ħad tkun iktar imħarsa fl-Ewropa. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa l-preżentazzjoni fuq l-istudju ta' tnaqqis ta' xkiel Fissu uh, wahdini waħdini naf il-rapporter qiegħed jivvota fil-kumitat liħor iżda forsi jista' jmur ifittxu xi ħadd minnkom minħabba li jiena nixtieq li nibqa' dejja bl-aġenda. Ejja ntuħ tliet minuti. Forsi nieqfu għal pawża qasira. Um, I know there's some big votes happening. Naf li hemm votazzjonijiet importanti għaddejjin fil-kumitati l-oħrajn għalhekk kien hemm numru ta' membri li kellhom imorru jattendu l-laqat l-oħrajn tal-kumitati l-oħrajn sabiex jivvotaw. 3, 2, 1, we're going to start. Um, so this is a presentation of a study um, on the reducing the barriers and Mela ħanibdew niddiskutu it-tnaqqis ta' taxkil għal kumpaniji fiħdan suq waħdini naqsu l-ispejjeż ukoll u aħna fil-fatt tlabna li jsir studju sabiex nitolbu illi joħorġu provi għal dan ir-rapport inizjattiva propja ta' Sur Daniel Dalton fuq il- non-tariff barriers fis-suq waħdini u għanna is-sur Sion Jones u s-sur Moritz Godel mill-Iskola tal-Ekonomija tal-Londra il jedina għek sabiex jirrappreżentaw jippreżentaw ir-rapport tagħhom. Żgur li hemm ħafna nies li jadin jisimgħu mill-uffiċċji tagħhom minħabba li din il-laqgħa hemm xandra bod dirett fuq l-internet u jkun jistgħu anke jisimgħu wara. Raġuni għal fejn m'hawnx ħafna nies hemm minħabba li kif ħafna hemm ħafna d għaddejjin fil-kumitati l-oħrajn. Iva, grazzi ħafna dan huwa riżultat ta' studju vast ħafna li sar ħalli naraw x'tib ta' spejjeż u xkiel għandu palissa is wahdini li qegħdin xekluh u Għedin naraw ukoll program politiku tal-istituzzjoni ta' Ewropej jista' jkun implementat. Nislajt li jmiss ikki ħanibda billi natikom ftit tasfond fuq eh, dan fuq l-ispejjeż u l-xkiel fis-suq waħdini. Mbagħad nistgħu naraw eżattament kif nistgħu nkejlu dawn l-ispejjeż u dawn l xkiel kif l-inizjattivi kummerċali jindirizzaw dawn il-problemi u kif jqisu wkoll il-prijoritajiet tal-istituzzjonijiet u apparti minn hekk li ma' elementi li ma eh, metodi nistgħu nużaw aħna sabiex innaqsu kemm jista' jkun l-ispejjeż u l-ixkil fis-suq waħdieni. Il-lan politiku ewlini wa sabiex aħna innaqsu li xkien li hemm iktar integrazzjoni tas-suq u naqsu wkoll l-ispejjeż li mhumiex daqsek meħtieġa dawn huma l-iktar affarijiet importanti għalina li neħħu l-xkiel kif ukoll naqsu l-ispejjeż din hija xi ħaġa illi tista' tkun pożittiva ħafna. Jina naħseb li din miex aġenda favur kumpanija, iżda kumpaniji zan nishtiqu li favorixxu is-suq waħdini li jaħdem aħjar ħalli l-kumpaniji kun jistgħu jikkompetu aħjar bejniethom. Il l-ispejjeż u l-ixkiel. Jina jkolli ngħid li minn perspettiva partikolari dawn jistgħu jitqisu bħala l-istess ħaġa. Jekk ikun hemm xi xkiel li ma jistax jingħeleb minn xi kumpanija partikolari, illi twaqqaf kumpanija milli tagħmel negozju f'pajjiż ieħor dan jista' jisfila ħafna spejs minħabba ma tkunx tista' tagħmel l-ebda negozju barra minn pajjiża. Iżda jekk aħna nħarsu lejn l-ixkiel illi huwa bbażat fuq eh, karatteristiċi tas-suq kif ukoll xkien regolatorji illi fil-fatt huma introdotti permezz ta' regolamenti. L-xkiel fissu jistgħu jinkludu wkoll dawn il-market barriers, dawn jinkludu wkoll preferenzi tal-konsumaturi. U apparti minn hekk, is-seta tas-suq hija tista' tkun problema f'ċertu swieq. Apparti minn hekk imbagħad għandna l-punt tar-regolamenti. Regolamenti għedin hemmhekk supposta biex ineħħu li xkil għall-funzjonament tas-suq waħdini u naħseb li dan ħajkun importanti wkoll. Hemm ċertu xkiel li huwa l-espressjoni leġitma ta' dawn il-preferenzi u naraw li regolamenti jistgħu jintervjenu fil-effiċenza ta' dan is u għadin ipoġġu wkoll spejjeż kbar u naħseb li din Għadam raġunijiet tal-falliment tas suqija li l-prioritajiet mhumiex ċari u l-impatti mhumiex qed ikunu meqjusa tajbin b'mod tajjeb u anka sinerġija ma' oħrajn politiċi mhumiex tkunu konsidrati u għalhekk ir-regolament ma jkunx effettiv u aħna dak li qed nippruvaw nagħmlu permezz tal-pakkeġġ li regolamentazzjoni aħjar dak li qed jipprova jsir. Issa sabiex innaqsu l-ambivalenza aħna rridu naqsu l-xkiel fissu iżda fl-istess dan jista' wassar l-iktar spejjeż għal kumpaniji ġifiri mux biżejjed li aħna nħarsu lejn l-ispejjeż b'mod iżolat u separat mill-xkiel. Rridu naraw illi naturalment innaqsu l-ispejjeż minħabba li negozjanti u l-kumpaniji dak li jixtiequ li huwa li jkun iktar faċli tagħmel il-negozju. U aħna nafu li dan jista' jkollu ħafna effett ukoll fuq l-amministrazzjonijiet tat-taxxa u fuq iċ-ċittadini bħala dawk li jħassu t-taxxa. Issa regolamentazzjoni għalija xi tfisser eżattament? Dan ifisser ġifieri illi Il-regolament ħajkun bbażat fuq eh, analiżi ta' bilanċ bejn il-benefiċċji u l-ispejjeż, il-benefiċċji dejjem għandu jkun aħjar, dejjem iridu jsiru wkoll ċertu prioritajiet. U dak huwa dak li aħna propju qegħdin nżommu f'moħħna hemm ċertu prioritajiet li qegħdin jikkalkulaw b'mod oċċettiv il-benefiċċji ta' dan ir-regolament. Iżda dan mhux dejjem jista' jidħol u jkopri l-attivitajiet kollha. Jista' jkollu kun hemm nuqqas sewwek kun hawn differenza bejn affarijiet li jistgħu jsiru Iżda nafu wkoll li dan din mhix xi ħaġa li qed timxi mal-prijoritajiet. Apparti minn hekk għandna bottom up anke meta nħarsu lejn l-ispejjeż tal-kumpanija u nieħdu l-eżempju tal-grupp tal livell loli għal pis amministrattiv aħna konna qed naraw eżattament fuq il-livell mikro li ma tip ta' regolament jista' jwassal għal li ma tip ta' spejjeż. U għedin naraw li differenzi bej setturi differenti tal-industrija huma kbar ħafna fis-settur tal-farmaceutiċi finanzjarju, fis-settur agrikolu hemm ħafna regolamenti u dan mhux qed jippermettilna li aħna nagħmlu distinzjoni bejn dawk l-ixkiel illi fil-fatt huma meħtieġa. U dawk l-ixkiel li mhumiex iġġustifikati u nistgħu innehom. iżda skont dan ir-rapport it-tieni kolonna li għandkom fuq il-lemin il-potenzjali li aħna naqsu dawn il-riskjela s hija kbira ħafna iżda jien naħseb li dan it-tnaqqis jista' jintlaħaq biss jekk jirna xirna naqsu dawn l-ispejjeż u l-ixkil kollu għassu. Apparti minn hekk hemm metodi differenza kif nistgħu nikkonsidraw l-ispejjeż u l ixkiel Aħna kalkulajna wkoll ir-regoli għal SMEs hemm ċertu overlap dak li għandu x'jaqsam il-regoli ta' taxxa u ta' dwana. Iżda ma naħsibx li l-axrar l-iktar regolamenti ta' peace għet waslu għall-ikbar xkiela, parti minn hemm kwistjonijiet differenti. Iżda naħseb li l-problema hija li aħna ma nistgħux nagħmlu distinzjoni bejn dawk il-piżijiet illi ma nistgħux nagħmlu mingħajrhom U nuqqas tal-ispejjeż ukoll aħna qegħdin nissuġġerixxu li dan huwa pass importanti ħafna li rrid jittieħed. Apparti minn hekk x'aħna x'konna din nagħmlu fuq l-ispejjeż, nafu li l-ispejjeż setgħu ikunu inqas u naħsbu illi din l-aħjar esperjenza tal-kumpaniji tista' tidher b'mod differenti f'ċertu pajjiżi. Naħseb illi hemm ħafna lok għal iktar effiċenza fiħdan il-proċessi amministrattivi din kienet magħrufa b'mod universal iżda aħna ma nafux kif il-pis jista' jitnaqqas hawnhekk. Minħabba li ċertu biżijiet u ċertu xkil jistgħu jkunu verament meħtieġ apparti minn hekk aħna konsidrajna wkoll l-ispejjeż ta' approċċ mhux Ewropew. U aħna għadin nippruvaw naraw ukoll is-suq waħdin x'jista' joħroġ u qegħdin nippruvaw nagħmlu lista wkoll ċara tal-prioritajiet. Il-benefiċċju tas-suq intern kien jemmont tal-415 biljun euro fis-sena dak li għandu xaqsam il-servizzi u ix pubbliku. Iċ-ċifri involuti huma kbar ħafna. U dan jiddependi wkoll fuq bosta osma differenti tas-suq waħdieni. Is-slajt li jmiss Mela, għawek aħna qegħdin naraw li hemm ħafna attivitajiet għaddejjin daw mhuwiex affarijiet ġodda. L-osma ta' priorità aħna nafu x'iluma. U l-Kummissjoni qiegħda timplementa wkoll ċertu attivitajiet fl-osma politiċi kollha, però ir-rabta bejn ir-riżultati hija pjuttost vaga u aħna jkollna ngħidu illi ħafna drabi jkun hemm ukoll l-impatt li qed joħroġ fis-suq intern. Qegħdin naraw ukoll li hemm differenza bejn it-tul tal-proċess leġislattiv, aħna nafu li il-proċess leġislattiv qabel ma jasal għall-ewwel qari huwa pjuttost twil u parti minn hekk hemm proċess twil ukoll ta' implementazzjoni u trasposizzjoni fl-Istati membri. Ġifiri, hemm perjodu twil qabel ma dan jibda jaffetwa verament l-operazzjoni tfissu qabel ma l-adozzjoni tibda verament um, t-implementa dawn il-bidliet fissu jistgħu jgħaddu snin. U aħna mhux qed ngħidu li dawn l-azzjonijiet li qed jittieħdu mhumiex daqshekk konkreti bħal proposti leġislattivi, bħal pereżempju strateġija tal- suq wahdini digitali. Jekk aħna inħarsu lej l-ispejjeż, jekk aħna ma jkunx hemm armonizzazzjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam il-qasam digitali, il-ħin li għadda minn meta kien ippubblikat ir-rapport aħna din naraw illi dan ammonta għal spejjeż ta' 277 biljun euro din is-sena u jekk inħarsu lejn l-iskeda u l-pjanar li fil-fat eh, ħajwassal l-implementazzjoni u l-aġġornament ta' dan ir-rapport tal-suq waħdini diġitali huwa l-ispejjeż illi aħna ħandu ma neħdu azzjoni jista' jitla għal 135 triljun euro. U allura l-istrateġija tas-suq waħdin id-diġitali mhix strateġija ġdida, hija sempliċement bidla tal-aġenda diġitali għall-Ewropa illi ħarġet fis-sena 2010, ġifiri il-proċess huwa dan dan itwassal għal ħafna spejjeż. Riforma fil-qasam ta' dwana. Dan wassal għal pisa amministrattiv ta' seba' 78 biljun, 87 biljun. Il-proċess huwa pjuttost twil kien hemm il-modernizzazzjoni tal-kodiċi tad dwana. U iżda nafu li l-infrastruttura li għadda xtaqsam mal-IT kienet pas s sena 2020 u jekk inħarsu lura lejn is-sena 2012 fejn aħna edna l-implementazzjoni tal-parti li tikkonċerna lill-IT ħadd timplementa ruħa fis-sena 2017 jekk ħarsu ngħidin id-data bis-serjetà dan jista' jimplika li l-pjanijiet li aħna għandna llum waslu għal telf ta' 260 biljun euro fi spejjeż. Aparti minn hekk għandna riforma ta' sistema tal-VAT ukoll. Għandna sistema sitwazzjoni simili kien hemm ħafna azzjoni politika li kienet qed issir għal snin twal dan l-aħħar issa jidher li qed naqgħu lura U t-tendenza dejjem tkunek li jkun publikat il-rapport nissuġġerxu ċertu dati u mbagħad naqgħu lura fit-timetable. U anke jekk aħna nħarsu lejn loqsma tassu l-iktar ewleni, aħna naraw li veru hemm ċertu affarijiet li tkun implementati u qed inħossu l-benefiċċji iżda Nafu li jem ċertu nuqqasijiet u problemi fil-program politiku mħabba illi jem spejjeż li ħafna tal-fatt li aħna m'għandniex armonizzazzjoni fuq livell Ewropew dan ifisser li jista' jkun hemm iktar spejjeż. Jiena mhux ħanqod nidħol fid-dettall ta' dawn. Il-punti li qed taraw fl-slides ma tista' tista' tajt ukoll Il hemm ħafna azzjoni, hemm implementazzjoni li mixja bil-mod ħafna, l-implementazzjoni u l-infurzar mhijiex qed tkun ikkontrollata. U qiegħda toħloq ukoll problemi oħrajn u jista' jkun li dawn jistgħu jkunu wkoll taxkil u taħsara bħala spejja u xkiel għas-suq waħdini. Issa l-ispejjeż fil-kuntest tad dewmien sabiex nieħdu azzjoni fil-kuntest tal-suq digitali. Aħna provajna intejbu il-sistema tal-kummerċ elettroniku. Sissa minħabba li maħadni azzjoni f'waqta kena spijes li ammontaw 204 biljun euros hemm ħafna ġizlazzjoni iżda ħafna terminoloġija vaga ħafna illi naraw il-ħin kollu ħirġa f'dawn um, il-dokumenti u fl-analiżi. Ma nafux eżattament kemm ħandumu sabiex aħna nkunu nistgħu namlu tajjeb għal dawn il-noqosijiet fis-suq internet, neħdu dan kollu bis-serjetà aħna naraw illi għanna ħafna problemi minħabba iddew minn fl-implementazzjoni din hija xi ħaġa li għandna bżonn għalija daqsxejn iktar viżibilità. Nistgħu nikkonkludu minn dan l-evalwazzjoni tal-impatt kwantifikat li dawn huma importanti ħafna sabiex nagħmlu ċertu prioritajiet. Iżda fl-istess sin dawn iridu ikunu kampanjati minn timetable realistika. U fil-fatt aħna qegħdin naraw li l-ispejjeż involuti fid-dewmin tagħna mad-dewmin tagħna sabiex nieħdu azzjoni qed naraw l-ispejjeż ħafna drabi ikunu mqasmin u forsi ma jkunux qed jiġu bħala blok wieħed ta' spejjeż apparti minn hekk ħajkun hemm bżonn li jkun hemm analiżi ex post ħalli naraw jekk l-azzjoni li qed tittieħed u tkun implementata ix qed tkun implementata skont il-prijoritajiet. U din il-ħaġa torbut ħafna mal-graf li u rejtkom iktar kmin, ġifiri li jista' jkun hemm prioritajiet, jista' jista' jkun hemm fl-istess jenu ta' riżorsi. Ħaġa oħra, il-spejjeż li huma involuti fi maddew min li aħna nieħdu azzjoni hija xi ħaġa li qed wassal għal spejjeż kbar għal din raġuni rridu nindirizzawha. Issa kif nistgħu naqsu iktar l-ġiskil fis-suq wahdini u l-ispejjeż. Irridu nifukaw fuq l-iktar oqsma ta' priorità ħalli bekk nużaw bl-aħjar mod l-isforzi ta' dawk li faslu l-politika u l-ħidma tagħhom iżda rridu nifmu wkoll bl-aħjar mod fuq li mazzjoni rridu nifukaw. L-ixkiel fis-suq waħdini huma importanti iżda naf li hemm ħafna ħidma wkoll qed issir sabiex ikonna liġi iktar effettiva fil-kuntest tal-kompetizzjoni pereżempju fis-suq digitali. Aħna din naraw illi ħafna drabi ikun hemm politika regolatorja illi kif tistgħu taraw fuq il-lista kulħadd jaqbel illi hemm ċertu azzjoni konkreta li tista' tkun implementata fil-qasam tas-servizzi liġi tal-beħa l-SMEs, liġi tal-xiri pubbliku, eċetera. Elementi ħorru importanti ħafna li qed naraw ħafna drabi f'dawn l-qosma ta' priorità għandu x'jaqsam mar-rwol tal-ICT. Dan ifisser il-networks iżda anka l-analiżi. L-irwol tal-ICT huwa fuq żewġ livelli qed jagħmel il-proċess politiku iktar effiċenti minħabba li qiegħed joħloq u joħroġ bċertu informazzjoni li għandna bżonn sabiex nistabilixxu l-prioritajiet u nallokaw ir rizorsi u l-fondi. Iżda fl-istess ħin jgħin sabiex aħna innaqsu l-ispejjeż għal l-amministrazzjoni minħabba l-amministrazzjoni tkun iktar effiċenti issa l-odda tal-government nħossu l-ħtieġa illi nużaw aħjar l-odda li għanna dispozizjoni tagħna niżviluppaw ħalli dawn verament ikunu l-magna li mbutaw l-qoddim il-ċiklu politiku unserħu fuq il-feedback ħalli naraw x'tip ta' regolamenti huma effettivi, x'xkiel jeżisti fis-suq u x'tip ta' xkiel ġdid jista' ikun introdott permezz tar-regoli ġodda. Jiet nara illi Europe Enterprise u anka bosta networks oħrajn qegħdin jgħidu illi hemm nuqqas ta' integrazzjoni kif ukoll output analitiku minn din id data aħna konna mitluba illi nħarsu lejn ir-rwol ta' konsultazzjoni Aħna naħsbu li daw il-proposti konkreti kellhom jittieħdu ta' malajr u illi l-proċess ta' konsultazzjoni għandu jkun indirizzat din hija xi ħaġa li forsi mhix daqshekk viżibbli u xi ħaġa li tista' tagħmel dan kollu iktar effettiv huwa l-obbligu illi dan kollu jista' ukoll jidher fir-rekord pubbliku ħalli wkoll narraw li dan imur fit mal-miżur ta' implementazzjoni. fl slajt li miss istaw taraw numru ta' kwistjonijiet prattiċi f'dak li għandu xaqsam mal-konsultazzjoni. Naħseb illi nistaw intejbu l-mod ta' kif aħna jikonna input ta' informazzjoni, forsi ċittadini u forsi ċertu gruppi u koll jistaw jajnuna sabiex ituna din l-informazzjoni. l slide li mis kieġobkom. Aħna naħsbu illi l-analiżi tal-informazzjoni illi qiegħda tinġabar hija importanti ħafna u hemm bżonn illi aħna nitkellmu fuq it-tip differenti ta' analiżi. Mela, jekk inħarsu lejn l-ispejjeż u l-impatt tal-ICT sabiex nippruvaw naqsu l-ispejjeż. Għana ħarsna li l-kazijiet fl-Estonja kif ukoll li kazijiet tal-Korea. Għana nafu li dan huwa qasam fejn li government u avvanzat ħafna sa dan jista' jtina eżempju wkoll ta' kif L-użu għaqli tal-informazzjoni, komunikazzjoni, teknoloġija tista' tnaqqas il-space amministrativi b'mod drammatiku. Aparti minn hekk għandna komplikazzjoni ġdida. Ġifir inizjattivi tal level fil livell nazzjonali jistaj waslu għal xkiel ġdid. Tistgħu taraw illi jekk ikun hemm xi ħaġa li tkun ta' benefiċċju għal pajjiż partikolari dan jista' jkun taxkil ukoll l-integrazzjoni fis-suq stess li tista' tkun problema lura importanti li nikkoordinaw fuq il-livell Ewropew naraw li jkun hemm daqsxejn iktar interoperabilità. Aħna naħsbu illi fil-fat dinja xi ħaġa importanti ħafna. Il-spejjeż huma pjuttost għoljien u aħna naħsbu illi dan l-spejjeż ta' non-Europe u ma' għoljien dan ifisser u koll li jem spejjeż anka minħabba id-dewmien tal-implementazzjoni u allura hemm bżonn li nieħdu iktar azzjoni mhux biss biżejjed iżda li nieħdu azzjoni, l-azzjoni trid tkun implementata mill-iktar fis possibbli. Il-fatt li aħna nifukaw fuq eh, id-dewmien din hija tista' tkun xi ħaġa problematika u għandna bżonn ta' timetable realistika. U dan huwa flimkien ukoll mal-prioritajiet illi jistgħu jkunu ta' benefiċċju kbir għall ekonomija Ewropea u parti minn hekk b'rabta ma' dan ukoll tieni rekomandazzjoni għandha x'taqsam mal li government u l-użu tal-ICT, l-odda tal-e-government jistaw jkollhom rwol ewlieni kemm dak l-għandu xaqsam il-kontribuzzjoni fuq il-politika performance-based, ġifiri għandu jkun hemm allinjament strateġiku tal-azzjoni politika u fl-istess ħin komunikazzjoni diretta mal ċittadini ħalibek nipruvaw naqsu l-ispejjeż. Naħseb li hemm ħafna potenzjal għat naqis ta' spejjeż ħafna drabi l-potenzjal ikun ma tantx ikun kbir iżda għanna nkunu daqxejn iktar radikali minħabba li jekk kifet naraw fil-kas tal-Estonja jekk inti tapplika għal student loan dan din il-formula tista' tintela weħida minħabba li tieħu is-sorsi tal-informazzjoni minn siti oħrajn tal-internet, anka pereżempju meta semmila il-formula ta' taxxa fuq l-internet. L-informazzjoni minn sorsi oħrajn tintuża u tejnek taġġel biex timla din il-formula. Ġifieri naħseb li f'dawn iż-żewġ oqsma importanti illi aħna nużaw dan kollu daw l-odda kolla li aħna għanna dispozizjoni tana permezz tal government minħabba li din tista' tnaqqas il peace fuq l-SMEs. Ok, have we got any questions? Għandkom mistoqsijiet. Nishtiq nirringrazzja il-persuni li għamlu dan l-istudju għax interessanti ħafna u fl-istess ħin anki u hija wkoll tqabbel sitwazzjonijiet ma' oħrajn. U anki l-ispej, fuq l-ispejjes ispej anki korrelati. Eh, eh, Responsabilitajt tagħna 4 biljuni kull sena imħabba eh, illi imħabba dewmin fuq il-direttiva e-commerce, dawn huma ċifri inkredibbli u rridu verament nitħasbu fuq di u nitkellmu mal-Kummissjoni fuq il-merkat eh, fuq is-suq intern digitali. Id-direttiva eh, riguarda l-futur, però għanna bżon tliet snin, erba' snin biex napplikawa eh, f'kuntest bidla teknoloġika kontinwa U aħna nistaw bis nirriflettu u namlu nħidu l-konklużjonijiet tagħna. Irridu namlu revizjoni tal-proċeduri t'ana, per eżempju, biex niprofaw nisolvu din il-kwestjoni. Proċeduri għal wisp U għal ħafna drabi għal eh, liġijiet l laqsuma komplikati. Tkellimna fuq il-ftejm interinstituzjonali illi ġej firmat il-bera bejn il-Konsil, Parlament u Kommissjoni biex noħorġu b'regolamentazzjoni aħjar. Hemm eh, abbozz ta' dokumentu minix ottimista ħafna fi sens li maħniex sejrin forsi fi direzzjoni tajba. Il-proċess ta' konsultazzjoni huwa diffiċli. Dan il-ftejm interistituzzjonali mhuwiex Eh, innovativ bizzejiet. Kien possibli anki eh, ti konsulta l partiet interessati, pero fuq dan, as fuq dan jena ottimist ħafna u verament hemm lezzjonijiet nitalmu minn dan l-istudju. nistaw innaqsu żminijiet tal-proċeduri biex naslu għal azzjonijiet konkreti. Irridu nitkelmu inqas u naħdmu iktar. Għandi żewġ mistaqsijiet konkreti xnamel fuq il-regolamentazzjoni aħjar, fuq liġijiet aħjar. Nixtieq nistaqsi lil eh, awturi jekk hux possibbli namlu definizjoni ta' għan ċar biex innaqsu il-pis amministrativ fl-opinjoni fl ta'kom. X'jistgħu jkunu l-elementi ta' referenza? Eh, tnaqqis tal-25% per eżempju? U t-tini mistoqsija fuq il-VAT, VAT. Spiss huwa diffiċli, speċjalment uh, Eh, f'kuntest digitali tal-e-commerce eh, fejn hemm sistemi differenti ta' VAT li nsibu soluzzjoni. Aħna għanna nimmiraw għal armonizzazzjoni ta' sistemi nazjonali u għanna nimmiraw biex ikonna koordinazzjoni. Din hija l-mistoqsija tiegħi. Fl-opinjoni tagħkom. Nistgħu naħdmu fuq il-one stop shop għal VAT? tkun soluzzjoni tajba. Nikola Dante. Għandi żewġ kommenti x'nagħmel. L-ewwel net li kull darba nisemmu dawn l-istudji dejjem inżidu l-ispejjeż tal-Unjoni Ewropea. Ma nafx hekk eh, biex nagħtu impatt psikoloġiku għal għalina leġislaturi. Però mbagħad insibu ruħna fit-trialogu u nirrealizzaw li aħna maħniex l-uniċi li namlu liġiet fl-Europa. U dawn l-istudi suppost eh, kieku tkun ħaġa tajba kieku eh, ninformaw anki l-istatijiet biex l-istati membri biex najdu li jiddependi anki mill-Kunsil mhux mill-Parlament biss. Umbat kien hemm punt anki li nitkellmu ma tantx nitkellmu fuq kif qalet il-kollega. Jekk aħna nafaċaw il-armonizzazzjoni fiskali, jidirli illi ikun naturali peress illi fl-Europa hemm pajjiżi li jużaw eh, biex najdu hekk dumping fiskali u għaċar illi jkun hemm mbagħad pajjiżi oħrajn illi jollu xkiel biex eh, eh, iwaqfu il-tħul ta' suġġetti esterni imħabba l-kompetitività zejda eh, fuq it-taxxa, fuq il soċietajiet Dan huwa verament suġġett importanti jekk aħna rridu li konna eh, iktar Ewropa u iktar su intern, eh, aħna hemm bżonn nifmu illi għandna problema bit-taxxi. Sal de Mosel. Grazie. Din prezentazzjoni interessanti ħafna. mem, anki jek mem xej ġdid fija, ilna najdu għom dal-affarijiet. U mux għetti prezentanna soluzzjoni faċli, immedjata. Anki il-proposti tal-Kommissjoni mumiex preċiżi bizzejiet meta jiġu prezentati dana bħala punta tluq u iż-żminijiet u matwal wis minn mindu tiġi mamula l-proposta sa' kemm mbagħad tiġi implementata. U uh, veru illi edin aħna nitkelmu fuq uh, żminijiet realistiċi, però mhuwiex faċli illi nifmu x'nistgħu namlu konkretament aktar nistgħu eh, nżidu l-impen bla dubju, eh, però għanna 500 eh, miljon ta' ċittadini Ewropej, 28 stat membru, iktar minn 700 membru tal-parlament, hemm bżonn ikun hemm ftejin bejn il-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet. Hija problema komplikata, rridu ntejbu l-ħin kollu naturalment is-sitwazzjoni sistema tagħna, però ma nistawx noħorġu liġijiet finqas żmien minn hekk. Issa, għandi mistoqsija, element innovativ eh, kienem fil-prezentazzjoni, per eżempju l-eżempju tal-Estonia tal kien eh, interessanti ħafna fuq li governance Jekk hemm liġijiet eċellenti li jaħdmu tajjeb fl-Estonja, u dan jista' joħloq problemi għall-operaturi li mhumiex estonjani u jaħdmu fl-Estonja. Stat membru jista joħloq liġijiet li huma perfetti għal pajjiż, però fl-istess ħin qegħdin inneħħu l effiċjenza għall operaturi oħrajn mux qed ngħid jiena illi l-istati membri m'għandhomx jieħdu deċiżjonijiet hija ħaġa tajba illi wieħed jispira ruħu mill-mudell ta' stat membri stati membri oħrajn. U jekk irridu soluzzjoni, irridu anki nkunu iktar diretti dal-ħodu, da tkellimna hawnhekk fuq id-dewmin eh, tal leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea u dawn huma anki imħabba l-Kunsill għax e, spess il-Kunsill li kaxkar saqajh fil-sistema fil, leġislativ. U rridu namlu xi ħaġa u kif nistgħu namlu biex e, il-passaġġ fil-Kunsill ma jdewimx iktar il-proċedura leġislativa. Grazie. il-ksur fissu intern, dal-ħodu tkellimna fuq u għed mill-punti eh, kien li noħorġu bliġijiet ġusti u possibli li membri tal-Kunsil jimplementaħ. Eh, kienu għedin jgħidu mux li għamluħ iktar malajr ma li għamluħ sew. Kif nistaw naħdbu f'dan iċ-ċiklu kollu. Skużani li interrompejtek. Inter Ildiko. Jena naqbel miegħek, grazzi, dan huwa qasam kumpless ħafna u aħna dawn il-kwistjonijiet jina ħafna li trattawhom. Huwa importanti li nieħdu lejn il-passi ġusti. Għal beneficju ta' kull parti interessata ehm, biex bekk ikunu sodisfatti kompletament l-istrateġija digitali u l-istrateġija ta' suq intern għandhom jimxu fl-istess direzzjoni. Jiena napprezza dawn l-analizi u nixtieq nirringrazzja l awturi għal prezentazzjoni ta' kwalità olja. il-fokus kien tajjeb ħafna, kien fuq il-problemi, tkellimna fuq problemi oħrajna kif għal surdant illi għal anki li l-armonizzazzjoni ta' taxxa fil-fat tkun soluzzjoni tajba għad diffikultajiet u l-problemi tagħna. Però jiena ma naħsibx, ma naqbilx, jiena naħseb illi qegħdin nimxu il-qoddim wis billi namlu iva eja namlu l-armonizzazzjoni ta' taxxa hemm bżonn nirsolvu l-ewwel fl-opinjoni tagħna eh, irridu nowel nirsolvu problemi u mbagħad nimxu fil-armonizzazzjoni. Qegħdin naġlu wis hemm problemi illi eh, irridu ngħinu eh, dawk il dawk il-sezzjonijiet li huma affettwati kif nistgħu ngħinuhom, kif nistgħu ngħinuhom fil-mili tal-dikjarazzjonijiet ta' taxxi ma anki f'każijiet transkonfinali u hemm ħafna oqsma oħrajn fejn nistgħu aħna niksbu suċċessi iktar żgħar, għandna bżonn u veru għandna bżonn ta' żminijiet iktar realistiċi. Anki dawn il-problemi rridu naffaċawhom settur b'settur. Nistgħu nanalizzaw x'inhuma l-problemi tipiċi u mbagħad ngħaddu għal passi il-qoddim. Aħna rajna kif nistaw nħottu xkiel li huma speċifiċi għal kull settur. Aħna rajna wkoll li kwalunkwe spiża li rridu nħallsu għal dewmin eh, eh, xinuma l-ispejjeż ek eh, man neħux dawn l-iskil. U matem ħaġa oħra nixtieq insemmi biex ngħid kemm importanti l-approċċ settorjali. Dan jirrigwarda l-industria farmaceutika, industria li titlob ħafna risorsi, però l-armonizzazzjoni tkun ħaġa faċli fil-fat hemm konċentrazzjoni qawwija ħafna fl-industrija u nistgħu nużawha avvantaġġ tagħna. Hemm eh, ħtiġijiet eh, qawwijin importanti fuq dak li għandu xi ma' riċerka u u l-izvilup eh, għal dastan dawn il-kumpanija għandhom problemi kbar fi riċerka u l-izvilup naturalment huma protetti għandhom ħafna privativi, però ma nistawx niproteġuhom biżejjed eh, fit-tul biex ikun hemm profit fuq l-investimenti tagħhom. Għal stand huwa importanti li l-istrateġija tinkludi wkoll ċertifikat ulterjuri Eh, ċertifikat ulterjuri ta' privativa biex dewmu iktar il-protezzjoni, eh, it-tawlu il-protezzjoni. U kull azzjoni tiġi armonizzata, koordinata, hemm bżonn ners u lejn għan komuni bi ċari u b'kalendarju ċaru ek ċar bek biss nistgħu nilħu is-suċċess e, e u rridu nevitaw id-dewmin għab-benefiċċju tal-Istati membri. U fl-istess ħin ma rridux ninsew it-trasparenza. Grazzi, President. Grazzi tal-prezentazzjoni. Anki għandi xi kummenti fuqha. Ija, utli ħafna li konna eh, vizjoni dettaljata minn barrani imma bħala ekonomista u matematika jiena imħazba fuq il-bażi tal-argumenti tiegħek hekk wieħed jieħu l-ispejjeż eh, tal-non-Europa illi kien interessanti ħafna u kemm nistgħu nżidu l-valur hekk nieħdu azzjonijiet, inti qed tassumi illi l-azzjonijiet li nieħdu se jkunu skont il-benefiċċji se jkunu allineati mal-benefiċċji speċjali illi ġew misħuqa fil-istudju u ma nistawx nassumu li l-azzjonijiet kollha li inti tieħu se jkollhom dak il-benefiċċju per eżempju e- e- e- hemm il-VAT fuq l-azzjonijiet u nafu illi l-approċ one-stop shop Eh, fil-VAT waqfu ħafna mill-negozji mikro illi jo eh, illi ibijaw fl-Europa u kellhom effett negativ eh, f'dan il-każ. Umbagħad hemm eżempju ieħor, per eżempju l-ikbar qasam kbir għal biex jiftaħ il-valur fil- uh, su intern digitali u għalli nizblukaw l-e-commerce. U biex namlu dan irridu nibnu l-fiduċa tal-konsumaturi fi xiri online. Imma l-beraħ il-Komissjoni ħarġet bi proposta ġdida propju fu, proposta fu il-prodotti tangibli illi għamlet eh, eh regoli differenti e kweħt jixtri prodott online u eh, jixtri prodott fil-fat fil-ħanut fil regoli differenti u eh, kienem min qal li dan għet joħloq għet eh, jimmin għal fiduċa fil-suq eh, intern digitali. Fil-fat aħna għalaqna anki fuq il-pakket telecoms u nittamaw li bekk ikun iktar faċli il-persuni jivvjaġġaw għalaqna anki il-network tal- eh, sikurezza tal-informazzjoni biex, biex, biex nibnu iktar rezilienza kontra il-sikurtà eh, tal-internet u jena u koll eh, imħazba fuq il-regolament tal-protezzjoni tad-data li hija importanti ħafna ħatiġi approvata l-ġimgħa d-dieħla. Eh, u jekk nizbaljaw eh, anki eh, din id-direttiva se jkollha impatt kbir fuq il-negozji speċjalment il-negozji żgħar. Irridu eh, eh, nizguraw għal daqstant li namlu leġislazzjoni pożittiva u tajba. Eh, u ma nistawx aħna najdu minn qabel li jekk naddu din il-liġi se jkollna dawn il eh, l-impatt għax hemm ħafna bidlita għaddejjin fl-istess ħin. Dawn huma eżempi. E, però inħoss illi kellek slides interessanti anki e, ħafna interessanti, per eżempju fuq il-kwistjoni estonja e, fli commerce fli government għax kif pajis zidet l-ekonomija tagħha u ħafna drabi billi billi niskambjaw din il-prassi eh, anki fil-xol non leġislativ u importanti. Ti tajċa ħaġa fuq il-punti, fuq dawn il-punti? Iva, grazzi, grazzi għal prezentazzjoni. Grazzi. Jien naħseb il-punti pozittivi u anki din il-problema illi wieħed jieħu azzjoni u għanna l-ispirtu Pisa illi wieħed ma jkollux Ewropa assoċjat f'dik eh, f'dak is-settur, però ma nafux kif l-azzjonijiet li wieħed jieħu jorbtu ma da iva dak li għattintu veru u l-kalkolu tagħna huwa sempliċement illustrazzjoni aħna imxejna fl-istrateġiji u provajna noħor u mappa ta' dawn l-azzjonijiet. Għal daqstant l-approċ huwa sempliciment biex najdu jekk dawn l-azzjonijiet kollha f'dan il-qasam ta' policy jid huma marbutin ma' tnaqqis tal-ispiża ta' non-Europe allora dan huwa din hija l-ispiża ta' dewmin. U l-problema li niżguraw li l-azzjonijiet ikunu allineati ma' dan huwa qabel, isir qabel. E, fejnajdu illi l-smart regulation tittieħed b'serjetà għal kull wieħed minn dawn il-miżuri huwa ovvju u għandu jkun parti mill-proposta x'se jkunu l-benefiċċji u kemm se jingħala il-gap Eh, u kemm se naqsu l ispiza eh, b'din il-proposta. Grazzi. Utli ħafna. Jien sen għaddis tal-presidenza assurdante Eh, kienem eh, wieħed mill-membri li għajem kwestjoni fuq l-Estonja. U l-eżempju tajjeb tal-Estonja. U kienem kubent għal dawk jekk l-istati membri li jihdu azzjoni waħedhom u mhux se joħolqu eh, xkiel ulterjuri għall istati membri l-oħrajn. Jiena nixtieq ngħidilkom xi tfaddili jista' sar fil-fatt fil-Estonja biex nagħtikom eżempju. U nixtieq kol nagħmel kumment fuq l-interazzjoni <clears throat> mal-istati membri. Wieħed mill-eżempji fl-Estonja huwa il-reġistru il reġistru tal il-negozji tal-Estonja f'dan il-reġistru jistaw jamlu il ħtiġiet kolla e, neċessari online. U dan huwa kollu dan kollu jista' jsir f'xi 20 minuta li huwa verament inkredibbli u dana kien rekord anki ki ġim daħal fil-ktib eh, tal-Guinness tal-Records. Dak xamlu il-gvern estonjan. Fetħu dan il-proċess ta' reġistrazzjoni anki għal kumpaniji minn stati membri oħrajn biex eh, il-proċess ta' reġistrazzjoni tal-kumpaniji eh, li ġejjin minn pajjiżi oħrajn huwa l-istess proċessi li jista' jsir malajr u għandhom ftejim mal-pajjiżi l-oħrajn biex jippermettu dan. Għaldastant hemm eżempi ta' kif dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu trattati u dina hija kwistjoni importanti, però ma rridux il-stati membri singoli jew gruppi illi joħolqu miżuri li huma tajbin ħafna fil-pajjiż tagħhom, però fl-istess għedin ikunu qegħdin joħolqu xkiela l pajjiżi oħrajn. Grazzi rrid nitlaq għaxin għandi laqa mal-Ministru mal ministru tal kummerċ fl-Estonja. Bene, abbiamo l'ultimo. Mela, l-aħar punt issa, nirringrazzja eh, għall-istudju, l-aħar punt fil-agenda illi eh, mistoqsija tal-korrega or korraw, hija importanti ħafna. Nati il-mikrofonu lilu direttament għal mistoqsija eh, bil-miktub. bat nati il-mikrofonu l-Komissjoni. Grazzi. Grazie President. Fl-Italja il-politika mandiċ il-koraċ biex taffaċċa il-kwistjoni tal-konċessjoni tal-ispjaġġi. U dan huwa settur strateġiku għal pajjiż tagħna li ma jistax jagħmel programmazzjoni għax m'hemmx ċertezza fuq l-investimenti. Aħna qegħdin nistennew ir-riżultat tal-kawzi fil-qorti tal-ġustizja Ewropea. Imma aħna nixtiequ nsibu soluzzjoni biex nigarantixxu sittur futur ta' settur. U eh, nixtiequ nsaqsu l-Kummissjoni x'inhuma il-differenza ta' approċċ eh, fil-pajjiżi l-oħra ta' kemm għandhom idumu dawn il-konċessjonijiet eh, fil-Kroazja, eccetera illi għandhom eh, id-dewmin uh, tagħhom u aktar minn seba snin. Eh, u fl-artikolu 12 paragrafu 2 tal-direttiva Bolkenstein fuq il-xiri pubbliku li muwa il afas tal-aħjar prassi tal-artikolu 12 paragrafu 3 tal-direttiva Bolkenstein fuq il-protezzjoni tal-ambjent u tal-kultura nishtiqu li liġi ġdida għanda t-premja dawk il-kumpaniji li jipruvaw jirlimitaw ikolom dawn il-miri. Grazzi ħafna għajt il-President un għaddu jistar l-Kommissjoni għal risposta, ma nafx minn huwa inkarikat biex jagħti risposta. Grazzi, President. L-onet nitlob skuza li ma tajniex risposta bil-mukt bil-miktub sesta. Aħna nafuhom xinu mar regoli nafuhom u sena dibatulkom risposta bil-miktub minn min. Is-sustanza hija din. Qed nitkellmu hawnhekk fuq il-terren pubbliku, ċoe l-ispjaġġi fl-Italja. <clears throat> Illi għalihom hemm kumpanija li jirċeva autorizzazzjoni biex jużawhom għal skopijiet kommerċali Hawnhekk għandna dialogu ma' l autorita italjani għaddej l ħin kollu u qegħdin nevalwaw is-sitwazzjoni fi stati membri oħrajn. Ma rridx nantiċipa il-risposta aħarija eh, tal-Kommissjoni, però hemm kwistjoni ewlenija, ċoħe il-orti tal-ġustizja, x'setajt il-orti tal-ġustizja ġiet mitluba li tirrispondi żewġ mistoqsijiet l-artikolu 12 tal- -ġustizja, Eh, direttiva ta' servizzi f'dan il-każ tapplika u jekk tapplika il-tiġdid automatiku huwa aċċettibbli skont l-artikolu 12 tad direttiva u allora attualment il-kwestjoni edha fidejn il-Qorti tal-Ġustizja tal-Lussemburgu u rridu nistennew sakemm tati l-opinjoni tagħha l Il-każijiet huma ċe wieħed ħamsa tminja. Dana kienet talba għal referenza mill eh, mill eh, l-imħalfin taljani fit-3 ta' Deċembru fuq ħafna mistoqsijiet l qorti u nittamaw illi fl-aħħar ta' frar se jkollna il-konklużjonijiet mill-Avukat Ġenerali tal-Qorti. Dina eh, hija importanti għalina, nixtieq ngħid ukoll li din il-mistoqsija il mistoqsija kienet diġa uh, eh, suġġetta mistoqsijiet oħrajn bil-miqtub u ma naħsbux li se jkun hemm bidla fil-linja ta' risposta li ġatajna. Imma nerġa' ngħid illi il-kwistjoni qiegħda fidejn qorti tal-ġustizzja rridu nistennew eh, eh, kjarifika minn naħa tagħhom fuq kif nistgħu nimxu. Sadattant id-diskussjonijiet mal-awtoritajiet Taljani se jitkomplew sakemm insibu soluzzjoni tajba. Grazzi. Tajjeb. Mela, nistaqsi jekk kaw xaħat li xtiq jitkellem fuq din risposta? Il-kollegi prezenti, jekk le nerġa' il-mikrofonu lill-Onorevoli Korraw. Umbat nista' ngħid xi ħaġa li jitkellemu. Grazzi. Jiena ma nistax ngħid li jien sodisfatt bir-risposta tal-Kummissjoni ħaġa ovvja U veru, Eva li rridu nistennew is-sentenza tal- jew l-opinjoni tal-Qorti tal ġustizja pero huwa veru wkoll li il-Komissjoni għanda ruol ċar mistoqsijiet speċifiċi li rridu jisten li rridu rispondu. Inkella, allora l-Parlament xinu dan il-kontrolli li eżerċita? Eja, attività biex timbotta l-Kommissjoni di u sfortunatament dina mish l-ewwel darba li qed jiġri. E, mhux biss fil-kumitat imkom anki fil-kumitati l-oħrajn. Hemm bżonn nerġgħu nagħmlu reviżjoni tal-mekanizmu e, ta' kif tagħti risposti il-Kummissjoni u għax bil-riżorsi kollha li għandha bil-personal kollha dan mhuwiex aċċettabbli għall-Parlament li tirrispondi b'dan il-mod. Grazzi, Sur Korraw jiena naqbel miak uh, li aħna maħniex sodisfatti, għax din dan huwa punt importanti ħafna. Fl-Italja din hija problema importanti ħafna. L-Ewropa għanda raġun f'ħafna kwistjonijiet illi l-Italja mar nexilix tirsolvi, imma hemm il-problema li hemm derogi għal applikazzjoni ta' din id-direttiva eh, illi hemm eh, ħafna mistoqsijiet eh, eh, kemm wieħed jista' jkollu deroga 50, 75 u suppost illi fuq dan is-suġġett l-Italja hija e, f'sitwazzjoni ta' ksur wara ħames snin. U dan huwa suġġett komplikat ħafna u importanti ħafna anki mill-punt di vista amministrativ u ta' ġestjoni. Uh, U bħala komment aħari eh, jiena qabel tkellimt fuq ħaġoħra, jiena naħseb iva għandna dritt nagħmluhom l-appalti, però rridu anki naraw is-sistemi ta' protezzjoni. Dan huwa każ sempliċi ħafna eh, eh, nirrakkonta lil kollegi tal-Kummissjoni, Reġun Toskana għamlet Eh, appalt għal eh, trasport eh, lokali fil- fit-Toskana u kien hemm l-istess ħaġa li ġara f'Pariġi li dina rebħet appalt għal 39 sena u u qegħdin jagħmlu l-istess ukoll offerta fit-Toskana aħna rridu garantixxu li jkun hemm applikazzjoni korretta tassu u dawn ir-regoli ikunu validi għal kulħadd. Eh, dawn huma eh, eh, derogi huma importanti huma neċessarji però għandhom ikunu bilanċati fl-Unjoni Ewropea. Mm, naħseb illi maħniex se nieqfu hawnhekk nistgħu nitkellmu anki drabi oħra. Grazzi anki tal-mistoqsija li preżentajt. Jekk m'hemmx iktar minn jixtieq jitkellem nistgħu nagħlqu laqa u il ġimgħa diħla għanna Strasburgu u aħna nerġaw nintaqa' wara il-milit fil-14 ta' jannar. Grazzi lil kulħadd u l-milit tajjeb.